So, dear, dear colleagues... Uh... Kollegi, <clears throat> nistaw nibdew il-laqa ma ma memx għalfejn nkomplu nistennew iktar ma jagħmilx sens il-kollegi jaslu. Issa se nkomplu bil-Ġermaniż, kollegi. <clears throat> Qabel ma nibdew billi inħarsu lejn eh, l-agenda nishtiq nilqa grupp ta' ospiti. Eh, nis li ġejjin mill-ċirkoskrizzjoni ta' Julie Ward. Organizzazzjoni li tiħossib l-arti. Jack John Arts huwa l-grupp, huwa l-isem tal-grupp. Nilqakom fil-Parlament Ewropew. U nittama tiħdu gost u għamiltu tajjeb illi ġejtu għal din il-laqa. Jena u koll eh, kontentanati il-merħba l-Komissarju Navracic u dan l-iskambju tal-lum u għaparti minn dialogu strutturati li bħala parlament aħna namlu regolarment mal-Kommissjoni. Issa wasanna fl-aħħar tal-2017 u aħna kollha sodisfatti għax issa fl-aħħar nistgħu nistrieħu ftit fil-vakanzi tal-aħħar tas-sena, però qabel vakanzi nistgħu namlu daqsxejn ta' inventarju biex naraw xiksibna fil-programmi tagħna u dan huwa importanti ħafna ukoll għax fl-2018 se nibdew dibattitu ġdid fuq il-ġenerazzjoni ġdida tal-programmi. Aħna kuntenti illi reċentement il-kontribuzzjoni fondamentali ta' istruzzjoni u ta', ta, u ta kultura, ta' sens Ewropew ġi mm, rikonoxxut mill-Kummissjoni eh, tafu anki li f'dawn l-aħħar ġimgħat kellna komunikazzjoni tal minn kommissjoni fuq dan. U din hija ħaġa li eh, tatina pjaċir għax reċentement il-kumitat tagħna anki fl-modi eh, tkellem fuq din id-dimensjoni tal-identità Ewropea u talab ukoll eh, biex isir studju flulju fuq l-identità Ewropea u studju illi jiena nixtieq eh, nati lill-Kummissarju flimkien ma' studju ieħor ukoll fuq il-modernizzazzjoni eh, tal-talim tal, tal, tal, sekondarju u dan u skont komunikazzjoni li rċevejna menant il kommissjoni e, propju mħabba e, għazliet ta' separazzjoni, e, situazzjoni għad diffiċli fl-Europa u importanti nindikaw eh, kemm hija importanti it-talim biex noħorġu verament b'identità Ewropea vera. U naħseb illi din il-komunikazzjoni tal-Kommissjoni hija l-ewwel pass pass ewlieni fit tri tajba eh, fid-direzzjoni illi eh, mhux biss il-Kumitat tal-Kultura u mhux eh, il-konsiderazzjoni ġenerali tal-Kummissjoni, imma fl-Europa kollha fil fatt jista' jkun hemm interess akbar lejn il-kwistjoni tal-talim, tal-edukazzjoni, għax l-edukazzjoni hija ċavetta biex niftħu il-futur tal-Europa. Wara dawn, e, wara din l-introduzzjoni senati il-mikrofonu lil-kollegi, e, għon it-tamaw li ikunu waslu huma qabel l-aħħar tal-intervenzjoni tal-komissarju, e, mbagħad ikunu jistgħu jagħmlu il-mistoqsijiet tagħhom u mbagħad nagħtih li l-Kummissarju l possibilta jirrispondi għal mistoqsijiet tal-kollegi. Mela issa nisimaw minnant il-Kummissarju. Grazie ħafna. <clears throat> Għodwa tajba lil kulħadd, membri onorevoli tal-Parlament Ewropew. Jina kontent illi nerġa' nintaqa' magħkom u nitkellem fuq l prijoritajiet għana fuq l-edukazzjoni, kultura, eh, zazu, zazahu sport. <clears throat> Waslet il-moment biex nieħdu deċiżjoni importanti fl-Ewropa li se jkunu fundamentali biex jiddeterminaw il-futur tal-kontinent u tal-poplu, popli. Irridu nużaw il-żmien li għanna qabel l-elezzjonijiet li ġejjin eh, b'mod tajjeb. Eh, u dan jfisser li rridu nagħtu empowerment lil popli biex ikunu jistaw jisfruttaw il-ħajja tagħhom u jistaw ikunu flimkien mal- soċietajiet u l-ekonomiji l-Europa għanda iżżom posta. Dan, eh, reċentement il-Komissjoni ha pass f'dan f'din id-direzzjoni, adottajna dokument <clears throat> fuq l-edukazzjoni e kultura. Jena gburi li l-vizjoni tana eh, tat l-input fil-diskussjoni, eh, input għal-diskussjoni li kienem fil-Social Summit ta' Gothenburg fuq l-edukazzjoni u l-kultura. Aħna natu l-vizjoni tagħna fuq l-Ewropa li kontrolla l-potenzjal tal-kultura billi toħloq eh, forza ta' ħidda xogħol resilienti, eh, esperjenza ta' identità Ewropea fid-diversità kollha tal-Ewropa. <clears throat> Irridu naħdmu lejn Ewropa fejn talim u riċerka ma jġux blokkati mill-frontieri. Europa fejn l-ċittadini e, e, e, li kollom l-filiet ikollom anki eh, l-empowerment biex ifaslu il-komunitajiet. Eh, Europa fejn kullħat ikun marbut mal-wirt eh, tana kulturali. <clears throat> għanna għanijiet eh, ambizjużi, pero fl-istess jien nistaw għom. L-iktar importanti huma l-viżjoni tal-area eh, hija eh, il-missjoni biex nis kollha jkunu jistaw jiksbu edukazzjoni barra minn pajjiżhom, anki l-mobilità l-istudenti bil-appoġġ ta' Eh, student card tal-Unjoni Ewropea u se naħdmu fuq inizjattivi biex nejnu li l-Istati membri iżidu l-livell tal-ħiliet tagħhom u dawn jinkludu il-ħiliet bażiċi, lingwistiċi u anki digitali u intraprenditorjali. <clears throat> u anki matul il-ħajja dan u dana kollu hemm bżonn uh, finanzjamenti. U għalhekk il-komunikazzjoni taraf illi il-programm Erasmus Plus se jkollu jkun iktar kbir biex aħna nkunu nistgħu niksbu dawn l-anijiet. Barra minnek, aħna nużaw il-komunikazzjoni biex nerġaw niffermaw l-impenn eh, ħalli uh, aħna nissalvagwardjaw il-valdu il-valuri tagħna kif ukoll il-wirt kulturali aħna se naħdmu biex nibnu aġenda qawwija għal kultura biex inkunu nistaw nappoġġaw id-diversità Ewropea kif ukoll identità Ewropea illi eh, tintegra l-identitajiet tagħna nazzjonali, lokali u reġjonali. Dan huma kollha eh, aħbar eh, eh, ċitandi u jagħtuna il-bażi biex niżviluppaw l-azzjonijiet tagħna. Nixtieq nirringrazzja lill-Sinjora Kamerever għall-President għall reazzjonijiet tagħha pożittivi għall pjanijiet tagħna jiena l-appoġġ tagħha u anki il-fatt li l-Parlament huwa imsieħeb f'din l-agenda. L-ewwel opportunità biex nagħmlu follow-up f'dawn l-ambizzjonijiet se jkunu fil-25 ta' jannar is-sena d-dieħla u jena se jkun hemm summit, l-ewwel summit tal-edukazzjoni Ewropew fuq il- eh, nipruvaw niddiskutu eh, low achievement fil-ħiliet eh, bażiċi. Se jkollna xi erba' mit partecipantu dawn jinkludu anki ministri tal-edukazzjoni u anki partit interessati bħala allima, riċerkaturi u rappresentanti tal-soċjetà ċivili. Jiena kontent li eh, jiena konvint li dan se jżid il-konsens pubbliku biex nkunu nistgħu waslu għal riforma fl-edukazzjoni. Nittama li klientkom e, tinaqdu maħna f'din l-okkazjoni importanti. Issa se natikom aġġornament iktar dettaljat e, tal-parti differenti tal-politika tijaj. Bl-edukazzjoni jiena prezentajt żewġ komunikazzjonijiet importanti f'Mejju li għajdu kif l-Unjoni Ewropea tista tappoġġa li stati membri biex jagħmlu modernizzazzjoni tal-edukazzjoni. Jiena se jkolli skambju eh, Eh, ta' organizzat minn Pascal ġimma diħla. Fuq l-iskejjel, eh, aħna nħossu li l-appoċ tal-Unjoni Ewropea jista' jżid valur fuq livell tal-iskejjel biex ikonna skejjel tal-kwalità olja biex nkunu nistgħu nitalmu f'ambjenti inklużivi u anki biex nejnu il-professjonijiet eh, tal-talim iktar attraenti fuq il livell tal-edukazzjoni u biex ikonna e l-aħjar riżultati. U bħala eżempju tal-azzjoni konkreta u biex nwet u triq għal inizjativa fuq il-talim digitali aħna qegħdin nappoġġaw l-iskejjel eh, digitali fil-kwistjoni digitali. Eh, eh, Kienem selfie pilota ferbatax il-pajis. Selfie jagħti l-iskejjel ritratt tal-livell taħħom tagħhom fil- fil-titjib tal-didattika tagħhom. Fuq l-edukazzjoni għolja, eh, eh, l-ambizjoni tagħna hija li kon li nitkellmu fuq il-ħiliet u l-iżvilupp tagħhom. Jiena kontenti li waħda mill-azzjonijiet ewlenin diġà bdiet il-Ministri ta' Edukazzjoni adottaw rakkomandazzjoni eh, li kienu proposti fil-komunikazzjoni tagħna u anki f'din l-aġenda. Jiena konvint illi dan l-istrument se jippermettinna niġbru data valida biex nejnu l-istudenti ħalli għamlu deċiżjonijiet informati fuq l-istudji futuri u nistaw napoġġaw l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni u l-jien eh, fl-offerta għal bżonnijiet tal-suq ta' xogħol nar li ġej, kommissjoni se ta' dotta rakkomandazzjoni biex ti promovi valuri komuni fl-edukazzjoni u biex ikun hemm set revizjonat ta' kompetenzi biex in-nies ikunu jistgħu jagħmlu suċċess fil-ħajja u fuq il-suq tax-xogħol irridu nipromovu anki l-valuri komuni fl-edukazzjoni u l-sistemi ta' edukazzjoni ta' għandhom ikunu iktar inklużivi. Irridu nipromovu anki dimensjoni Ewropea ta' talim biex l-istudenti jkunu jistaw jitalbu fuq l-Unjoni Ewropea u jkunu jifmu anki l-xulxin aħjar L-intenzjoni tiegħi hija la li nkun intrużiv u laqas biex nipprova nsib approċċ uh, eh, one size fits all. Hija sempliċement biex nispjega l-edukazzjoni hija strument qawwi biex eh, nkunu nistgħu nifmu iktar il-pedament ta' din il-komunità politika li aħna kollha qegħdin fiha. L-edukazzjoni inklużiva hija priorità politika li hija jiredu nizguraw li ħadd ma jibqa' lura Eh, irridu nappoġġaw speċjalment eh, il-persuni bżonijiet speċjali u zvantagġati. Sfortunatament però għatanna ħafna x'namlu fuq dan. Il-monitor, eh, l-aħħar monitoraġġ li ġi publikat żewġ 15 ilu għadna l-ura biex niddeterminaw kif il-studenti tagħna qegħdin jagħmlu progress fil skola u fil-ħajja dan għasna niprezentaħ li l-kon fl-4 ta' Deċembru. U mat fuq iż-żaza, il-talim u l-preparazzjoni tal-ħajja mux biss issir fil-klassijiet. Tejna anki bl-esperienza u bl-interazzjonijiet bil-talim eh, formali u non formali. Il-Kommissjoni Edda eh, te prepara l istrategija għaz-żaza. Il-lan u għan prezentaw proposti qabel is-sajf li ġej Il-Kummissjoni se tibbaża dawn il-proposti fuq l-input li tirċevi minnant iż-żgħażagħ u mill-partijiet interessati fiż-żgħażagħ. Aħna minna wkoll evalwazzjoni tal-istrateġija attwali biex inkunu nistgħu tejna nirriflettu aħjar fuq il-futur. Jiena nilqa' l-fatt li l-Parlament qed jieħu interess f'dan il-suġġett u jiena nħares l-qudiem għal rapport esperti eh, u mill-parlament li se jtuna proposti għall-istrateġija. Il-priorità fil-politika ta' zazah hija biex noħol opportunitajiet biex jimpenjaw ruħom iż-żazah biex jikbru bħala umani, bħala persuni u biex jappoġġaw l-oħrajn. Il-Korta Solidarjetà hija eh, inizjattiva propju mirata għal dan minn mindu ġiet innedija xi iktar minn sena ilu, 41,000 persuna reġistraw u raw l-entużjażmu tagħhom għas solidarjetà u għal volontà jgħinu dawk li għandhom bżonn. U dana eh, eh, għaljina gburi bi għadi naritnej il-Ministri qablu fuq approċ ġenerali għal proposta għal bazi legali għal kors ta' solidarieta. Neringrazzjakom tal-isforzi li għamiltu biex ta' dottaw din il-proposta mm, mod bikri biex nibdew eh, eh, immedjatament. <clears throat> Il-Komissjoni setejn biex tkun tista' tiġi adottata għal bazi legali kmini possibli fl-2018 aħna għanna bżon li l-żazah jimxu l-qoddim. Fuq il-kultura, <clears throat> jena, sta nibda. E, fin qasmin minn 15 oħra il-sena tal-kultura u nirringrazzja l-Kumitat għall-involviment tagħkom fil-preparazzjonijiet u tal-appoġġ tagħkom. L-ambizzjoni għal din is-sena hija kbira. Nixtieq li l-wirt kulturali jiġi konfermat bħala eh, politika trasversali u l-parti fondamentali tal-ħajja ta' kuljum ta' ċittadini dinija hija rridu ndefinixxu il-bażi sostenibilità, innovazzjoni, protezzjoni. Sar ħafna biex nippreparaw ruħna għal din is-sena. Aħna se nibdew talba għal proġetti ta' kooperazzjoni fil-programm Creative Europe u aħna kellna numru impressjonanti ta' applikazzjonijiet. Irnexxinna nimmobilizzaw il-partit interessati fuq il-kultura fl-Europa u batnijom mal-koordinaturi nazjonali. E, e, anki l-organizzazzjoni ta' Zaza u tal-edukazzjoni. E, din is-sena hija bottom-up u ħafna se jiġri f'livell lokali u reġjonali. Fuq livell Ewropew aħna mobilizzajna s-servizzi tal-Komissjon biex naħdmu flimkien l-attivitajiet se inkludu awareness raising u avvenimenti ta' knowledge sharing. U u se jkunem anki inizjattivi vizibli ħafna Ewropej, se jkunem anki eh, ħidma biex ikun nennamlu eh, disin tal-wirt ġenerali tal-Unjoni Ewropea, rridu naħdmu fl-imkien ma l istati eh, membri. Din is-sena nara bħala proġett verament Ewropew u bħala parti integranti tal-bini ta' identità Ewropea u ta' għal futuri aħjar u iktar li lemm il-frontieri tagħna skont l-istrateġija tagħna għal eh, kultura internazzjonali aħna qegħdin namlu kull ma nistgħu biex inżidu il-kultura fil-relazzjoni eh, esterni mal-pajjiżi imsieħba eh, biex ikollna kuntatti anki mal-persuni. Inni ringrazzja l-Parlament għalli kienet waħda mill-avukati l-iktar qawwin għal dawn ir-relazzjonijiet esterni grupp tal-ħbib eh, tal-presidenza qed jaħdmu fl-imkien biex jintegraw eh, dan l-approċ għal relazzjonijiet kulturali internazzjonali. Jiena fiduċus illi fi żmien sena se jkollna strateġija eh, Ewropea ġenerali bbażata fuq dawn ir-riżorsi, fuq il- l-industrija tal-kultura kreativi il-riżoluzzjoni tal-Parlament fuq politika koerenti għal industri kreativi għal tpoġġi fuq qoddim il-valur tal-kreazzjoni u u titlib li jkun hemm irdapjar tal-finanzi għal dan. U dan huwa importanti meta wieħed iqis l-istrumenti futuri ta' finanzi. Rridu niżguraw illi l-appoġġ għal setturi kulturali u kreativi jippermettuhom eh, jiżviluppaw, jinkludu daw is-setturi li huma fraġili u jiddependu ħafna fuq l-appoġġ pubbliku. Qabel ma nagħlaq fuq il-kultura, permettuni eh, nitkellem fuq il-mużika forsi iktar minn industriji oħrajn kulturali u kreativi dan is-settur kellu qudiemu eh, sfidi kbar mħabba digitalizzazzjoni u dawna wasal għal modelli negozjati ta' negozju differenti u anki ta' konsumu u ta' distribuzzjoni. Aħna impenjena ruħna fi dialogu ma' settur u aħna konvinti ridu niżviluppaw approċ speċifiku fuq il-mużika eh, u ridu nibnu fuq il-lassi eh, ta' kreatività, diversità u kompetitività. U f'dan aħna napprezzaw il jien napprezza x-xogħol tal-Kumitat biex nappoġġaw iktar u nipromuovu settur tal-mużika. Il-Parlament jappoġġa il-proposta ta'kom tal tal-kummitat ta'kom eh, il-mużika eh, tati imbuttatura l-Europa u l-diversità. Dan huwa importanti għalina biex inkunu nistaw nittestjaw dawn il-modelli. U se nibdew fl-2018. L-azzjoni se tejna eh, infaslu riflessjonijiet biex ninkludu anki appoċ iktar għal mużika fil-programm ġdid wara l-2020. Aħna norbtu fuq il-appoċ kontinwu tal- uh, ta, ta' dan, ta, ta dan il-komitat. Um, L-sport. L-sport iġib il l-inkienu daġi eh, konfermat fil ġima Ewropea eh, li saret f'Settembru. Eh, din l-ewwel edizzjoni l-ewwel darba saret tliet snin ilu. ħaġa sabiħa naraw kem l-idea diġà xerdet u kemm ġiet adottata malajr mill-Istati membri. Din is-sena flimkien mal-Kummissarji Eh, Andrew kajtis u Phil Hogan jena użajt din il-ġimma bħala pjattaforma biex nidi inizjattiva ġdida. Sen naħdmu fl-imkien eh, eh, setturi cross policy biex nejnu l-sport għandu għawa kbira biex nibnu l-komunità komunitajiet u għal daqstant jina eh, b'dan ninkoraġġixxu l organizzazzjoniet li użaw l sport biex jagħmlu inklużjoni soċjali. Jina tajt premi fl-ewwel eh, ċerimonja propju l bira u biex nishtiqna għala issa fuq il-kampanja ta' 30 ċelebra sen anniversarju tal-Erasmus u dan awrina il-valur mizjut tal-kooperazzjoni Ewropea fl-edukazzjoni taħriġ eh, zaza u sport. Aħna u rajna eh, ruol ta' suċess tal-programm eh, billi nirsolvu l-problemi kollha tal ewropa Iktar minn disamit ta' avvenimenti u involviment tal-medja soċjali u tal-press din il-kampanja il-laħqet iktar minn 9 miljun ċittadin Ewropew sissa. Uh, <clears throat> il-ċerimonja ta' l se tkun il-ġimma d-dihla u nittama li se nintaqa ma' ħafna minnkom emmek nieħu l-opportunità wkoll biex nirringrazzjakom għall-entużjażmu illi bintkom bih appoġġajtu il-Kommissjoni f'dawn iċ-ċelebrazzjonijiet. Din is-sena wkoll kienet opportunità eċċellenti biex niżviluppaw viżjoni komuni għal futur tal-programm. U f'dan nixtieq nirringrazzja l-Sur Milan Zver u anki shadows involuti fir-rapport ta' implementazzjoni tal-Erasmus Plus kif ukoll dawk li parteċipaw fid-dibattiti tal-panel fi Strasburgu f'Ġunju. Nixtieq ringrazja u koll il kulħat tal kontribuzzjoniet eh, għal dibattitu reċenti u anki rizoluzzjoni tal-futur tal-programm Erasmus Plus diġi adottat settembru. <clears throat> L-input ta'kom huwa strumentali biex biex infaslu l-futur ta' dan u li huwa l-ikbar suċess tal-Unjoni Ewropea. Grazie. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank für diesen doch sehr umfassenden Überblick. Grazie Hafna. Al, dik l-istampa ġenerali ta' portafol ekwisa li għandek inti. L-għennet nishtiq insejjaħ l-koordinaturi passoltu għal 3 minuti kull wieħed bat ikonna round ta' tweġibiet mill-kommissarju bat naddu għal membri oħra li jixtiequ jitkellmu. Leonet, grazzi kommissarju Navrasic tal-li ħat il-ħin li tiġi hawn u uh, tiftaħ id-diskussjoni maħna. Naħseb dejna il-komunikazzjoni tajjeb ħafna anke f'termini ta' prioritajiet kummerċali. <coughs> Għal żmien twil konna qegħdin naħdmu b'metodi differenti hawnhekk dal-kumitat fuq kif niksbu identità Ewropea u Erasmus Plus hija waħda mill-iktar fatturi importanti f'din nazzjoni ir-rekwiżit il-rekwizit ġej minn kull dan il-programm huwa wieħed eċċellenti, ma l-mistoqsija tiegħi dejjem hija l-istess waħda. Meta qed iqis il-programm finanzjarju għal żmien medju, ġġara għat talbit tagħna fil-Parlament sabiex il-baġġett tagħna jiżdied. Il-Kommissjoni kif qed tirreaġixxi? anka l-programma ċittadini, mhux finanzjat biżejjed hemm numru ta' programmi li valla pena nifinanzjaw illi ma jiksbux biżejjed finanzi. Il-Kommissjoni x'qed tagħmel anka sabiex eh, titlapajnu namel konsil fuq digitalizzazzjoni brabta ma taħriġ dan huwa relevanti f'diversi oqsma rekwalifikazzjoni, per eżempju, imma ħna hawnhekk il-mistoqsija dejjem i fejn hija l-kompetenza għandek ċasam eh, il-medja konna organizzajna smiħ fuq il-fake news, l abrit folots. U naħseb l-Unjoni Ewropea għandha rwol importanti xtaqdi hawnhekk. Nafu li hemm noqqas ta' taħriġ ta' din ix-xorta fl-Istati Membri. Għal daqstant għandna nirriflettu naraw ħanniex napoġġaw il-Kummissjoni sabiex issaħħaħ l-isforzi tagħha f'dar qasam importanti. Mistoqsija oħra salima punt il dan l fuq il-programm tal-kultura għal-medja mal-Fond Strutturali Ewropew, per eżempju, appropriazzjonijiet li jittiedu mill-Unjoni Ewropea għall-industrija kulturali kemm pereżempju l-ammonti kemm huma fil-reġun tiegħi huwa virtwalment important impossibbli tieħu flus mill-EIB. Trid tippreżenta ruhek bħala korp industrijali mhux kreattiv. mbagħad tikseb il-kreditu. Imma Fejn wasaltu? Fuq master plan mal kummissarji l-oħrajn li jieħdu f'sib l-industrija kreattiva. Grazzi, grazzi ħafna. Grazzi ħafna kemm għal komunikazzjoni li saret fid-dawl tal-summit soċjali kien ikon stramp li kiko ma kenniex għalfin minnaħa tal-Konnessjoni l-Konsil il-dimensjoni edukattiva u kulturali hija parti integrali tal- dimensjoni kreativa Ewropea. Nkwetajna meta dan ma daħanix fl-agenda ma grazzi għall-inizjattiva kemm tal-Konsil kif ukoll tal komissjoni tagħna tal-Kumitat tagħna nsiw tweġiba f'waqta ta' diġi il-kwistjoni tal-kultura daħal. Ma dan jgħid ħafna u l-kwistjoni li semmejt inti qabel. Aħna għandna bżonn niżguraw il-Kummissjoni b'mod ġenerali tbiddel il-pass, il-komunikazzjoni tagħkom naqblu maħa perfettament anke kemm minqas attenzjoni għal parti kulturali ma irkuprajta tajjeb fil-derven tiegħek. Fil-preżent ma jidirx li l-Kummissjoni b'mod ġenerali <clears throat> il ma taħriġ il-kultura fl axar prioritajiet għamlet dan l-approċ li aħna f'dawn l-ħar snin dejjem nidna. Xi punti oħrajn? Fuq l-edukazzjoni sodisfatti li fl-aħħar rridu niftħu zona Ewropea l-edukazzjoni li naraw il-QF pala sistema lajkarda l-istudenti ma kan nifmu fl-applikazzjoni tal-skeda l-ħiliet naraw xanna bżon u dim il-raba rivoluzzjoni teknoloġika li qed nejxu Fil-komunikazzjoni tagħkom nitkellmu wkoll dwar intervent iktar kollaborativ ma' Digi Connect. Per eżempju, Digital for Culture rridu naraw eh, xi tfisser li linja li qed inħabbru u anke kwistjoni tal-promozzjoni ta' opportunitajiet għal għallima b'nod mod partikolari u professjonisti zazax u ħaddiema zazax illi jkollhom aċċess għal dawk il-pjattaformi li tista' tkun inizjattiva nistgħu nappoġġaw opportunitajiet ta' e-teaching u e-learning. Dwar Erasmus, għana tlabna b'rizoluzzjoni fil-Parlament li n-multiplikaw rizorsi għal Erasmus, għana nishtiqu li nirdupjawum fil-diskors ta' Juncker fuq l ħames xenarju nitkellmu fuq il-possibilità li naslu għal 30% mill-quta minn Erasmus, anka naddu għal rizorsi propri ma nafu xawx minn pen għawi mid diġi sabiex dan isir realtà. Illum nil biss 4% taż zaza. Fur kwistjoni li semmejt inti, edukazzjoni ċittadinanza u volontarjat, għanna tħassib għawi għandu x'jaqsam is-solidarjetà. Inti qed li rridu ftejim dal-waqt mal-Kunsill u minn ħasbax il-Kunsill maġranza kbira fl-aħħar laqgħa sfortunatament maċċettax l-idea tal-25% ta' rizorsi ġodda bil-marġini maċċettax rizorsi ma' programmi oħra imma minn Erasmus biss inaċċettabbli. Għabbażi ta' dan jista' jsir ftejim u aħna nitolbu illi ninsistu f'din id-direzzjoni fuq eh, ġestjoni ta' Ewropa kreattiva ftit risorsi u wis firda fil-divizjoni fuq media u kultura għat memx eh, distinzjoni ċara bizzejiet. Grazzi u dan huwa importanti. Grazzi ħafna. Isnura Jimenez. Si, jo, jo, Jena nishtiq nitkellem dwar il-wirt kulturali. <coughs> <coughs> u dwar il-wirt kulturali tal-Ewropej kollha u il-possibilità li noħol u raptaw din l-identità Ewropea f'momenti fejn it-toro u makoro il-komunikazzjoni mhux biss bl-internet, mhux biss li memx emżoni eh, fejn laqas internet imma laqas toro. Ix-xjenza Ewropea nistgħu ngħidu illi eh, ila teżisti u hemm rabta mal-xjenzisti illi jikkomunikaw u jaqsmu l-informazzjoni dwar ir-riċerka tagħhom, eċetera. Qed issir biżejjed sabiex iċ-ċittadini Ewropej jifmu xwirt xjentifiku għandhom li jistgħu jgawdu minnu. Grazzi. Vielen herzlichen Dank, Herr Schontis, bitte. Grazie ħafna, Sir Sontis. Grazzi ħafna. Komissarju, grazzi l-informazzjoni li tajtna. Intandek għandek bieċa xogħol defid li għaliex trid Ministra dejat u politika kontroversjali meta torbotom flimkien fil-Greċja antika mill-lezzjonijiet fuq ir-retorika bażika bis-Swiddan kellek ukoll id-dialettika biex najdu la ekt. Kien. Għidem rabtit ma l-mużika ma nħalluwa fil-ġemp il-mużika x'nintilfu fil-diskors. Id-dialettika hija dialogu m'hemmx ħin biex ngħidha kollu l-rit ngħid imma xtaqt inressaqlek mistoqsija. L-ewwel mistoqsija rajt il-test u l-analizi tijak, analizi tajba titkellem dwar il-kontribut tal-edukazzjoni sabiex noħol identità Ewropea. L-ewwel mistoqsija minn ħatijaj. X'inhi din l-identità Ewropea, Kummissarju? Huwa dak li aħna nfittxu fit-trattati? Jew qed nitkellmu fuq id-dilemmi l-kbar ta' dawn iż-żminijiet, pereżempju solidarjetà jew kompetizzjoni demokrazija jew toroq unilaterali il-disciplina ta' bil-bilanċ eh, jew s-sarita xinu eżattament. Il-test ġenerali dan id-dibattitu huwa dibattitu speċifiku, irid ikun speċifiku, u f'xi punti ħol inti għat, jekk fimtek tajjeb, li hemm dispożizzjonijiet illi ma permettux li l-edukazzjoni tiżviluppa xrid tajb dan. Forsi nista' ngħidlek dak li naħseb. Dak li rridu ngħidu huma l-politika ta' austerità <clears throat> u l-fatt li sar tnaqqis fil-finanzjament tal-edukazzjoni pubblika fuq da qed nitkellmu. <clears throat> Mhux qed nitkellem fuq Greċja biss hawnhekk Sa fejna fin anka Franza għandha problema tal-lima ma tistax tiħu għal-lima li għandek restrizzjonijiet budgetarji. Dak li jxekkel l-iżvilupp tal-edukazzjoni hija l-politika ta' tnaqqis fil-finanzjamenti pubbliċi u ġifiri l-politika ta' austerita. nieqaf fit-tret mistoqsija. Il-valur komuni tal-edukazzjoni kwestjoni fundamentali oħra unek ġeja mistoqsija tiegħi. Irridu nagħmlu valutazzjoni tal-kompetenzi dak li jitalmu l-istudenti ma nagħmlu referenza għall-istudji umanistiċi jew nagħmlu referenza għal ċertu taħriġ tekniku biss li jista' jkorrispondi għal ħtiġijiet tas-suq. Grazzi. L-Onorevoli Bild. Oui, euh, moi sur, euh, sur le numérique. Fu il-digitali naħseb illi irridu immorru lura għal metodi l-antiki aħna fi Franza uh, bdejna niprofaw uh, eh, in eh, waqfu per eżempju il-multiplication, etc. mill-iskejl elementari u eh, rajna li di u Issa din nisħu fuq iż żaza li jibatu l-SMS u jużaw l-internet u naraw li eh, madomx jitkelmu l-lingwi, jamlu zbalji tal-ortografija u meta jmorru id-dar għandhom diġa il-tamir kollu meħtieġ u naħseb illi fl-iskejjel għandhom jitgħu jitalmu l-affarijiet bażiċi u mbagħad ir-riċerka tista' ssir mod aktar faċli fuq l-internet. Issa fuq il-Karta tal-Istudenti Ewropej għaliex ma nafx jekk din li se tkun karta eh, għal flus jew inkella biex ikollhom aċċess għall universitajiet differenti ma tantx fimtek. Mbagħad fuq il-klassifika Ewropea Internazzjonali tal-Universitajiet għatu l-Ewropa tista' tagħmel aħjar aħna fi Franza ipprovajna. Eh, nġelu jew inħeġġu l-universitajiet u skejjel kbar biex jkollhom eh, iktar kuntatt ma' xulxin għaliex qed naraw li kollha jibqgħu fir-rokna tagħhom u mbagħad jitbedu minn xulxin u ma jkunux qegħdin jaħdmu fuq l-istess linja. Grazzi ħafna. Qabel nagħti il-mikrofonu lura lill-Kummissarju sabiex iwieġeb Xtaqt hospont ehm, minn dak li smajtu xtaqt nistaq mistaqsija minna naħa tiegħi. Jekk tħarsu li komunikazzjoni tal-Kummissjoni u l-fact sheets rilevanti, joħorġu eh, xi mistoqsijiet fuq il-programm Creative Europe. Jekk taqra tinstema qisu programm ġdid ta' appoġġ eh, Ewropew għall kultura u l-industrija kulturali huwa essenzjali u qed jiġi msejjaħ minnaħa. U hemm eh, programm ta' suċċess minna l-oħra l-medja, il-Kommissjoni qiegħda tirrifletti fuq x'jista' jsir <clears throat> sabiex nisseparaw għal darboħra iż-żewġ partijiet tal-programm wieħed awdjoviżiv u liħor kulturali. Tkellimtu dwar aktar rizorsi għal programm Erasmus imma ma tajdu xej dwar iktar rizorsi għal programm Creative Europe. Fiż-żewġ partit possibbli. Partit ġoddek, forsi tista' tgħidilna xi ħaġa oħra dwar dan tista' tgħidilna eh, flimma direzzjoni trid tmur il kummissjoni Sur Navra Navrasic għandek issa l-mikrofonu ipprova wieġeb f'5 minuti li naf li huwa diffiċli. Iva, se nkun disciplinat sabiex inħalli aktar ħin għal aktar mistoqsijiet. Intom tafu tajjeb li aħna għadna qegħdin inħejju l-ewwel abbozz tal-MFF il-programm finanzjari multianwali, ġifiri l-pożizzjonijiet xi jinbidlu. Imma naħseb nistgħu ngħidu li hemm konsens ġenerali fuq li nagħtu aktar appoġġ finanzjarju lill-Erasmus Plus. Dan l-appoġġ ġenerali kien rappreżentant tajjeb anka fis-Summit Soċjali ta' Gothenburg fost l-Istati Membri u naħseb huwa importanti ħafna. Jiena niddependi fuq kompalla li għat naturali, jina u kol jgħad nġiri tal-aktar flus għal Erasmus Plus, għandix għandna miri ambizjużi, u nishtiq nestendu l-ambitu ta' Erasmus Plus għal gruppi soċjali oħrajn illi huma kemm xejn inqas vantaġġati f'termini ta' sfond ekonomiku u nixtiequ ninżlu l-isfel fl-istrata soċjali sabiex nilħu dawk illi ġejjin eh, klassijiet eh, aktar baxxi lis soċjetà Għaliex Erasmus Plus mhux biss mobilità ta' studenti, ma mobilità ta' studenti hija odda tajba l-integrazzjoni u inklużjoni u nixtuq nużaw Erasmus Plus f'sens iktar wisa sabiex nagħtu anke aktar seta lil zazah li ġejjin minn sitwazzjonijiet kemm xejn aktar żvantaġġati. Yes, yeah, yeah, we would like to reintroduce the former communists. Għana nixtiequ nagħtu anka l-opportunità lil studenti ta' skejl sekondarja li iktar mobilità u danna binaħ ma li training għal kif tafu e training huwa program ta' suċċess ma nix u nizviluppaw jew nizviluppaw mill-ġdid jew nerġaw nirrejintroduċu l-mobilità ta' studenti ta' skel sekondarji u koll. L-aħbarijiet folots, il-problema tal-aħbarijiet folots u s-sottu kultura digitali qed niddiskutu kif ikkonna stati membri u istituzzjonijiet edukattivi jgħalmu aktar il-ħsieb kritiku li hija għodda tajba ħafna kontra l-aħbarijiet folots sabiex dan indaħlu ħanka fil-kurrikulas nazzjonali, mhux biss fl-edukazzjoni formali, manka fl-edukazzjoni informali, u nużaw is-soltu strumenti politiċi, għedin organizzaw workshops fil-gruppi ta' ħidma għedin nipromuovu eh, l-eżerċitu l-aqwa prassi l-istati membri u għet namlu l-almu tagħna sabiex nindirizzaw l-aħbarijiet folot u nipromovu il-ħsib kritiku. Industrija kreattiva hija kwistjoni importanti ħafna u jekk nabbinawa ma' riforma fi drittijiet ta' awtur nasa nistgħu nagħmlu aktar sabiex ngħinu l-industrija kreattiva u partit interessati fil-qasam sabiex jagħmlu xogħolhom kif xieraq għana provdejna stampa ġenerali tal-azzjoniet li tieħdu sissa. U f'dan ir-rapport għamilna lista ta' azzjonijiet bilan il noħol u l-innovazzjoni, digitalizzazzjoni tal-industrija kreattiva, eh, finanzjament ta' ħiliet ta' zazax, premijiet u l-Sena Ewropea għal-Wirt Kulturali pala azzjoni pala qafas għal azzjonijiet ulterjuri. Edin bekk nistabilixxu il-qafas kunċettwali sabiex nizviluppaw strateġija għall-industrija kulturali kreattiva. Il-problema li ninsabu salpit toroq bejn industrija, il-politika industrijali u dik kulturali. U xi kultant għandek punti li jantagonizzaw il-xurxin biex najdu hekk u eh, titwessaw mill qoddim sabiex toħloq qafas sabiex tiżviluppa l-industrija kreattiva u għalhekk il proċessu għakem kemm xejn mixi bil-mod, imma naħseb li nistgħu nagħmlu xi ħaġa pożittiva wkoll dal-qasam. Solidarjetà Ewropea il-ħakna approċ reġjonali fil konsil li huwa pass kbir il qudiem Ma nittamaw li fit trialogi insibu kompromess b'saħħtu wkoll hemm kwistjonijiet sensittivi li tqajmu mill-Parlament Ewropew u anke l-Kunsill l-ambitu ġeografiku pereżempju. Imma aħna miftuħa sabiex nagħmlu kompromessi u ngħinu li l-kom nilqu kompromessi fil-ġejjini. Nittamal daqstant li trialogu eh, jimxu eh, brata maġla. Is-sena li ġejja hija s-sena Ewropea għall-words kulturali u hija opportunità sabiex niskopru mill-ġdid il words kulturali. Għalhekk nixtieq nikfoka fuq l-elementi reġjonali wkoll u reġjonali għaliex wirt kulturali ħafna drabi fidej l-awtoritajiet lokali qegħdin. U ma nitkellmux biżejjed ma flimkien. Spanjol mhux neċessarjament ikun jaf l-elementi tal-wirt kulturali tal-Bulgari pereżempju. U hemm ħafna u ħafna tradizzjonijiet importanti u elementi illi ma nafux li ma parti minn wirt kulturali kollettiv. Tista' tara li nam ħafna imkomuni u ridu niskopru mill-ġdid dawn ir-rabtiet dan il-wirt u rridu nuru dawn l-elementi tal-wirt kulturali tagħna anke l-komunitajiet oħrajn. u nibbażu l-avvenimenti tas-sena li ġejja fuq livell lokali. U nittama li din tkun opportunità għal l-autoritet lokali li jkunu jistaw jisfruttaw dawn l-opportunitajiet. Fuq l-identità Ewropea, Iva testana fuq l-identità Ewropea wa ġenerali, għaliex naħseb li dan huwa qafas ġenerali. Hemm diversi saffi ta' identità, identità lokali hija speċifika ħafna, dik reġjonali jinqas speċifika, identità nazzjonali aktar ġenerali u dik Ewropea jaqafa swisa lina. Ma nistax intikom definizzjoni preċiża ta' identità Ewropea, madankollu naħseb illi l-iktar fenomenu fundamentali tal-ħajja huwa ma tistax tiddefinixxih. Zax tiddefinixxi l-ħajja, pereżempju, jew il-mewt jew l-identità Ewropea ma nistgħu nħossuha. Għaliex nħossu din il-solidarità reċiproka jekk naraw binjiet fil-Greċja per eżempju nħossu sens ta' familjarità. U għanna u kol eroj tal-identità Ewropea Aristotile mhux tal-Grigi biss imma tal-Ewropej kollha u hemm ħafna personalitajiet, eroj, binjiet, il-wirt uh, Grek, wirt anti-Grek mhux biss kultura grega ma kultura Ewropea. U dawn huma l-elementi tal-identità Ewropea għanna se nkun inklusivi, nittama l-identità Ewropea tkun inklusiva, ma għanna bżon pedament b'saħħtu tal-identità Ewropea u dan huwa l-wirt kulturali komuni u għalhekk is-sena Ewropea għal-wirt kulturali importanti lija għalina. L-austerità u tnaqqis l-investiment fl-edukazzjoni l-Ewropa qatat lura sfortunatament il-pajjiżi tal-Asja u l-Paċifiku u pajjiżi tal-kontinent Amerikani għatawna fl-investiment fl-edukazzjoni Għanna dejjem nenfasizzaw fuq l-importanza li ninvestu aktar fl-edukazzjoni u ninvestu aktar bil-aqal fl-edukazzjoni għaliex iktar flus mhux biżejjed irridu ninvestu b'mod iktar aqli fl-edukazzjoni u għalhekk aħna norganizzaw is-summit tal-edukazzjoni u għed mill-kustanit prinċipalija Istament l-edukazzjoni aħna rridu nikkonvinċu mhux biss il-partit interessati ħatana manka ministri f'diversi oqsma sabiex huma wkoll jinvestu b'mod iktar aqli fl-edukazzjoni. Fuq ħiliet bażiċi bla dubju mhux biss dawk tekniċi, il-ħiliet tekniċi huma importanti, U naħseb li għanna problema bil-ħiliet soċjali u anke dawk bażiċi eh, 20% ta' Ewropej għandhom problemi enormi tal-literalizmu u koll u 25% għandhom problemi binnum tradizzjonijiet e, bażiċi imma l-iskejjel għandhom jarmu dawn il-ħiliet bażiċi. Ħiliet digitali jistaw jiġu wara li inti tkun edukajt in-nies b'daw il-ħiliet tradizzjonali, manka ħiliet soċjali minħabba tibdil fis soċjetà sa stall l-iskejjel li għalmu l-tfal li jgħixu f'komunità li jkun hemm diskussjonijiet f'tim illi nilqu konsens li nindirizzaw situazzjoniet ta' konflitt, etc. l iskejjel għandhom jgħalmu anka ħiliet soċjali bażiċi li soltu jitalmuhom fil-familja tfal imma naħseb li wasal iż-żmien li l-iskejjel ukoll jilabu rwol aktar ċentrali. Fl-istrateġija digitali għal-kultura qegħdin naħdmu sabiex naqdu flimkien ir-riżultati tal eh, Erasmus Without Papers u MREX u Students Without Cards u dan sabiex nisimplifikaw mobilità ta' zaza ikun hemm skambju ta' data elettronika bejn universitajiet parteċipanti. Il-mira tal-proġett u li jkun hemm scale-up tal kisbiet pożittivi tal-proġetti sabiex Ewropej ikunu jistgħu jistudjaw f'pajjiżi Ewropej oħra u jkollhom aċċess għal servizzi fl-universitajiet ospitanti soluzzjoni bħal din taħdem fil sedi membri kollha u tista' tieħu fil-forma ta' app. U għaddej bħalissa xogħol sabiex intemmu l-ewwel test pilota fil proġetti Erasmus Plus u nużaw e-ideas u jkonna e-card konformi sabiex niprovdu servizz għall-numru ta' universitajiet il-digital għal-kultura, id-dinja strategija li tabbina l-kultura ma' digital, tinkludi set miri, l-ewel li zguraw aċċess demokratiku ktar wiesa l-kultura, t-tini nipromovu swi u valorizzazzjoni tal-wirt kulturali, t-tielet nsaħħu produzzjoni kulturali f'żmien ta' konverġenza, ħiliet u li ehm, nkunkaġġixxu talenti, nħedġu l-SMEs sabiex ikollhom aċċess finanzjarju u kooperazzjoni internazzjonali u l-aħħar mhux l-inqas separazzjoni tal-parti tradizzjoni ta' Creative Europe u Digital. Tafu li minħabba situazzjoni politika partikolari fil-2014 l-affarijiet żviluppaw kif iżviluppaw kemm minħabba fija l-pożizzjoni tiegħi nittama l-Kummissarju li jmiss ikollhom qas problemi u intom tkun iktar toleranti sabiex takkopjaw flimkien dawn iż-żewġ partijiet tal-programm Creative Europe. U li dan iż-żwieġ ikun jista' jiġi implementat. Vielen herzlichen Dank. Ich hatte den Text der Grazie Hafner. Jiena deri li fimt li tessa l-Komissjoni li fisser li iż-żewġ partijiet tal-programm se jkunu mifruda għal darboħra imma forsi fimt ħażin ma importax. Tajjeb, dak kienu l-litwa l-ħames minuti eh, ta' ħajti ikolli ngħid. Imma eh, kien hemm ħafna punti importanti li inti kellek eh, titkellem dwarhom. Issa tem iktar nies li jixtiequ jitkellmu u mbagħad nala il-lista Sir Zlojevski, Julie Ward, Signora Shrojova, Sir Dantan, Sir Nikov, and Bachka, Sir Zvier. Iva, kullħat jgħat fuq il-lista. Mella dak it-tieni round ta' mistoqsijiet jekk joġobkom, nitlobkom biex iżommu il-mistoqsijiet tiegħek għal mhux iktar minn minuta sabiex imbagħad il-kummissarju jkollu biżejjed ħin biex iwieġeb. Surtievski. Fuq jien għandi mistoqsija fuq il-Brexit. Jiena eh, smajt li dawn il-negozjati fuq il-Brexit mixjien pass ta' nemla u se jkollhom impatt ukoll fuq Erasmus Plus il-Renju Unitu hija destinazzjoni popolari ħafna Eh, ferm aktar nies iridu jmorru, studenti jridu jmorru lejn ir-Renju Unit biex eh, f'dan il-waqt l-Erasmus Plus milli nies mir-Renju Unit iridu jmorru eh, f'bnadi oħra fl-Ewropa. Mela, hemm bżonn li biex dan isir possibbli ikun hemm ukoll il-finanzjament. il finanzjament Palma taf għanna bosta kontratti differenti ftejimiet, uh, eh, polozz għall-assigurazzjoni, eccetera. Kif nistaw nkunu nafu illi fl-axar ta' negozjati se nkunu nistaw nigarantixu xiftit ċertezza, per eżempju għonek qed nitkellem fuq kontratti fil-qasam set uh, kulturali. Julie Ward, grazie. L-ewel ħalli najt illi jena pjuttost dizappuntata illi s-sitt suġġerimenti dwar il-politika li suġġeriet il-, il kummissjoni eh, mhumiex se jħeġġu il-nies illi jieħdu sem u eh, fl-arti parteċipattiva dawn l-artisti li għadhom qegħdin jibdew li jridu jirresperimentaw jieħdu riski Irrid ngħid ukoll li b'din is-sena Ewropea tal-kultura rridu niffukaw ftit aktar fuq l-immoddi tagħna illi ma tantx kien daqshekk glorjuż fuq il-wirt tagħna li huwa diffiċli. Tana f'mument fejn komunitajiet qegħdin eh, iħossuhom taħt ħafna pressjoni qegħdin eh, ibatu minħabba r-razziżmu u l-Islamofobja aħna għandna l-idea żbaljata li l kultura Ewropea hija bbażata fuq il-ġudeo eh, eh, kristjaniżmu hemm pereżempju eh, kulħadd isu jinsa illi aħna għandna eru fil-tradizzjonijiet reliġjużi oħrajn hemm organizzazzjoni 1001 Inventions illi qed jagħmlu xogħol eċċellenti madwar id-dinja propju fuq dan l-aspett fuq il-Brexit iż-żaż żgħażagħ huma verament irrabjati minħabba l-Brexit xi ħut minnhom qegħdin hawnhekk illum huma jridu illi jibqgħu eh, konnessi mal saħabhom fil-bqija tal-Ewropa. L-Onorevoli Schroidova, grazzi ħafna sur Kommissarju għal dik il-preżentazzjoni. Jiena għandi uh, biċċa informazzjoni x'naqsam miegħek dwar il-Korp Ewropea Solidarjetà aħna qegħdin innegozjaw fuq il-regolament, ir-rapporter mhux qiegħataw, aħna qegħdin nagħmlu ħilitna biex nikkooperaw u biex eh, inħaffu kemm jista' jkun eh, aħna għanna madwar 200 emenda u naħseb illi eh, se jitolbu għal flus ġodda għal program ġdid u aħna ma rridux nitilfu dak illi sar fis servizz Ewropew għal volontarjat, il-European Voluntary Service. Aħna rridu illi l-volontarjat issir eh, valur għan u anke eh, irrid ikun minqux fil-prinċipji ta' dan il-programm Aħna nittamaw li l-kooperazzjoni tkun tajba u li il-rapport ikun wieħed tajjeb li kunu nistaw mbagħad jgħinna biex ninnegozjaw mal-Kunsill. Grazzi ħafna, Sur Dantan. Grazzi ħafna, jiena għandi xi ftit mistoqsijiet x'namel lill-Kummissarju. Il-bira aħna tajna il-premji ta' Karlu Manju u grazzi għall-inizjattiva nistaqsi lill kummissjoni kif se tappoġġjaw il-nies li għandhom diżabilità u tiżguraw li dawn ma jkunux esklużi. Fuq il-kwistjoni tal-match fixing, xidejat għandek dwar kif aħna nistaw nindirizzaw din il-problema sabiex jitlaħaq xiftejim dwar il-problema. Mistoqsi oħra? Sena ilu il-Kummissjoni tkellmet dwar il-Blackpot u xġara minn dak iż-żmien law. Um, Gospodin комисар, Iskam da za за вашето присъствие днес тук. Sur Kommissarju, jena l-ewel net irrit nirringrazzjak tal-li ġejt hawnhekk titkellem man llum. Il-mistoqsija tiegħi hija fuq il-validazzjoni ta' kompetenzi u ta' ħiliet illi jinkisbu waqt korsijiet. Fuq il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà intom għandkom xi idea illi tivvalidaw il- Eh, ħiliet miksuba fi programmi mhumiex uffiċjali skont il-Kummissjoni l-Istati Membri jridu jkunu spiċċaw il-programmi tagħhom sal-2018 fil-kuntest tas Servizz Ewropew għal Volontarjat Kien hemm eh, se jkun hemm pass għaż-żgħażagħ, Ma għalfej ma nżommux dak il-pass li kont ħriġtu bih dakinhar, u eh, għalfej se noħolqu sistema ġdida. Eh, u xinu ma l-kriterji għal din l-inizjattiva l-ġdida? Dawn l-kriterji jider li huma biss kriterji kwantitattivi u fuq il-kwalità ma jissemma xejn. Vielen herzlichen Dank, Herr Zam. Grazzi ħafna. Sur Zamid Demek. Sarju, grazzi tal-prezenza tijak maħna. Mela ebda dubju il-wirt kulturali u l-element kulturali huwa parti integrali mill-ħajja tagħna fil-Kasta Malta bl-ebda eh, dubju ser nejxu din l-esperienza anki mod partikolari s-sena d-dieħla eh, meta l-belt, il-belt valletta tkun il-belt kapitali kulturali tal-Europa li taħbat ukoll kif nafu ma s-sena tal-wirt kulturali. Niġi għal-mistoqsijiet tiegħi. Eh, apprezzajt ħafna referenza tiegħek għal ħtieġ li wieħed jiżviluppa l-faċiltajiet il-fakultajiet kritiċi bħala parti minn preparazzjoni għal media, media literacy u anki bħala kif nikkumbattu fake news tarax ukoll bżonn taħtieġa li wieħed ukoll jgħallem il-metodi ġodda tas-sistemi diġitali ġodda. Mistoqsija oħra hija marbuta kemm il-Kummissjoni qed tipprepara anki għall-avvanzi kbar fl-intelligenza artifiċjali u l-aħħar mistoqsija tiegħi hi dwar il-ħtieġa li nenfasizzaw il-valuri Ewropew fit-tarim tagħna, il-valuri tal-libertà, tal-ħarsin tad-drittijiet fundamentali tal-bniedem, l-identità tagħna li xi kultant nemmen l-edukazzjoni tagħna meta ma tenfasizzax dawk il-valuri kun qed tħalli l-edukazzjoni bla ruħ li hija l-parti kruċjali fit-talim. Vielen herzlichen Dank. Äh, Frau Libatschka, bitte.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 aktar parteċipazzjoni minn nies li jagħmlu parti minn gruppi zvantaġġati. mod kif aħna nistgħu nindirizzaw din il-problema hija illi nikkumpensaw l-ispejjeż għaliex ħafna nies ma jifilħux eh, ikopru l-ispejjeż minn butom l-allema li jipparteċipaw f'dawn il-programmi irridu iva nenħeġġu aktar allema biex eh, jipparteċipaw u fl-ħarnet hemm bżonn ukoll illi inżidu il-numru ta' persuni li jipparteċipaw fit-talim tul il-ħajja non formali. Fil-dinja akademika aħna rridu insaħħu din il-sistema u aħna għanna da kollu li jemżon li sir sabiex nindirizzaw dawn il-kwistjonijiet. Grazzi ħafna. Jena verament kontenta illi qed jittieħdu passi speċifiċi sabiex ikun hemm ir-rikonoxximent reċiproku ta' kwalifiki miksuba mill-universitajiet u mill-kolleġi. Naħseb dan huwa pass il qudiem kbir u importanti. Ħaġa oħra li xtaqt niġbed l-attenzjoni tiegħek għalija hija li l-Kummissjoni issa tqis illi Eh, għan taħħa li sa l-2025 l-istudenti ikunu jitkellmu żewġ lingwi barranin barra il-lingwa tagħhom. Din hija importanti ħafna anki għal minoranzi għaliex il-lingwa hija l-bażi tal-kooperazzjoni u għal koeżistenza l-fatt li nkunu nistgħu niftemu ma' xulxin. Umbat għandi mistoqsija u koll fuq il-pajizi ta' sħubija tal-vant huma wkoll u koll se jipparteċipaw f'dawn il-programmi il programmi u xek. U kif se jisir, kif, se jkun estis dan il-programm għall pajizi tal-sħubija tal-vant? Ich musste gerade noch auf die Übersetzung warten, bis sie fertig ist. Das finde ich dann auch nicht. Iva, jena kont eh, etnistenna nistenna l-interpreti biex jispeċaw jajdu taħħom Eh, l-Onorevoli Zvier. Grazzi, grazzi Kommissarju tal-li ġejt titkellem magħna hawnhekk dal-għodu. Grazzi wkoll għall prezentazzjoni li għamiltilna. Inti naħseb għandek l-aħjar portafol tal-Kommissjoni kollha jiena ma Rich Nightwiz fuq Erasmus Plus imma jiena rajt ir-rapport dwar eh, studju eh, mill-bot distance learning u jiena smajt li il kummissjoni se toħloq pjattaforma digitali illi se tkun għad dispożizzjoni ta' eh, istituzzjonijiet edukattivi. Naħseb illi din hija xi ħaġa verament importanti għaliex ir-riżorsi online qed isiru dejjem aktar importanti. Naħseb illi fil-futur dawn ir rizorsi digitali se jiksbu aktar importanza mill rizorsi tradizzjonali. U għalhekk naħseb illi huwa fondamentali illi l-Kummissjoni il tieħu l-inizjattiva sabiex bekk tkun tista' toħloq din il-pjattaforma digitali li tkun tista' tiġi offruta lil dawk li kun qegħdin iridu jużawha mingħajr ħlas. Il-President Iva, grazzi ħafna issa Kommissarju jekk joġbok. Għandek il-ħin biex twieġeb għal mistoqsijiet interessanti ħafna illi sarulek. Ek joġbok. Iva, grazzi. Jena ma nistanajt xejn fuq il-Brexit għaliex il-negozjati għadhom għaddejjin. Uh, l-affarijiet jinbidlu il-ħin kollu għal daqstant aħna ma nafux eżattament x'se jkunu jfissru għalina il-negozjati. Et naraw illi sa tmim il-negozjati kif kifinu fil-fat miktub fit-trattat Eh, il-Renju Unit eh, għad għandu postu u bidrittijiet sħaħ fl-Unjoni Ewropea. Erasmus Plus u kulħadd jista juża l-opportunitajiet illi jeżistu. Tana sakemm ir-Renju Unit jitlaq mill-Unjoni Ewropea. Umbat naraw x'se jkunu il-konklużjonijiet tal-negozjati fuq il- drittijiet tal-awtur il-copyright iva mistoqsija leġittima u x'se jiġri wara il riforma ta' drittijiet tal-awtur uh, wara ir-riforma eh, tidħol fis-seħħ sa fejn naf hemm iktar minn elf emenda tal-Parlament fuq ir-riforma tal-copyright, jiġifieri għad baqa triq twila dimna U ma nafx jekk il-Parlament Ewropew ux eh, jaddotta din ir-riforma tal-copyright f'dan il-mandat għaliex il-proċess huwa twil, ikkomplikat ħafna, hemm ħafna interessi differenti, konflittwali u bosta bosta emendi. Fuq il-ċertezza legali, iċ-ċertezza legali tkun assigurata kif ġiet assigurata f'istrumenti oħrajn, meta strumenti tħol fis seħħ ikun hemm sistema ta' sanzjonijiet u eh, sistema sħiħ sħiħa li tiżgura ċ ċertezza legali tal-sitwazzjoni l ġdida imma għadna ma wasalni xem. Fuq il-livelli l-iktar li huma qrib iċ-ċittadini, aħna qed nagħmlu l-aħjar li nistgħu bi Creative Europe. Imma l-Ewropa hija sempliċement kbira wisq biex tkun l-ikbar forza biex tiffinanzja eh, eh, għal eh, da attivitajiet li għandu xaqsmu ma l-arti u ma l-obligu tal-komunitajiet lokali, reġjonali u nazzjonali. L-Unjoni Ewropea tista tikkontribwixxi xi ħaġa iżda dan huwa biss appoċ finanzjarju li għandu jikkumplementa il-bqija. Aħna eh, nistaw forsi nejnu eh, fil-kooperazzjoni transkonfinali biex nejnu l-parteċipanti eh, ikunu iktar mobli, iktar jistaw jivjaġġaw faċilment Dak huwa eh, il-kontribut li tista' tagħmel l-Ewropa. Bil-proġetti iż-żar dik hija dejjem il-problema illi l-Ewropa hija kbira wis eh, għal dawn il-proġetti iż-żar. Iva aħna niffinanzjaw xi kooperazzjoni transkonfinali imma essenzjalment naħseb illi ir wol tal-finanzjament ta' dawn l-attivitajiet illi jsiru verament uh, fuq skala żgħira huwa fuq livell verament lokali, reġjonali jew nazzjonali. Jiena żgur illi marriċ nati l-impressjoni illi il-wirt kulturali Ewropew huwa xi ħaġa esklusiva, eh, xi ħaġa li teskludi l-influenzi kollha u l-interazzjonijiet kollha ta' bejn il-kulturi illi għamluha dik li hi. il-Bosnija fl-Ewropa fejn komunità Musulmana mhux biss komunità kbir importanti fil-kontest nazzjonali tal-Bosnia miegħu wkoll komunità eh, qadima ħafna ilha teżisti għal aktar minn 500 sena. U għalek naħseb illi hija ħaġa ovvja kemm għal poplu tal-Bosnija imma anki għal dawk il-Kroati li jinkludu dik l-influenza musulmana fil-kultura ġudeo-kristjana tagħhom. Ġifiri għana nistaw nitkelmu dwar l-influenzi differenti illi kellhom impatt ħallew il-marka tagħhom fuq il-wirt eh, kulturali Ewropew. Imma jiena verament nixtieq nati opportunità lil komunitajiet lokali biex jiffaċċaw Eh, il-kultura tagħhom, il-parti glorjuża u dik inqas glorjuża. Huma il-komunitajiet eh, lokali stess iridu jaraw eh, kemm huma qawwijin dawn l-elementi kollha tal-kultura tagħhom huma jistgħu jiddiskutu l-elementi tangibbli u intangibbli tal-kultura tagħhom. Iva, li izzaza huma irrabjati dwar il-Brexit, eh, aħna x'naħtu eh, dik hija deċiżjoni tar-Renju Unit jistgħu jirrabjaw kemm iridu, irrabjajna aħna wkoll. Imma dik kienet deċiżjoni leġittima. Le, mhux iż-żazax biss irrabjaw, serħu moħkom nis li ma tantx huma zar u zaza illi wkoll huma eh, irrabjati ħafna dwar id-deċiżjoni li ttieħdet fuq il-Brexit imma dik id-deċiżjoni li ttieħdet u daqshekk. kif nistaw nappoġġaw in-nies b'diżabilità li jridu jipparteċipaw f'attivitajiet sportivi. Iva għandna xi proġetti fiħdan Erasmus Plus eh, biex nifinanzjaw klab sportivi u attivitajiet oħrajn eh, bil-ħsieb dejjem li jkun hemm inklużjoni tal-persuni b'diżabilità. <coughs> Eh, tlet awards il biraq fil-axija li nataw u wieħed minnhom ingħata propju għal l-inklużjoni ta' nies b'diżabilità sabiex ikollhom ħajja iktar eh, eh, rikka u illi anki jkunu jistgħu jipparteċipaw b'mod attiv fl-aspetti kollha kemm jista' jkun tal-ħajja fuq il-governanza tajba fl-sport aħna għandna 45 organizzazzjoni bħalissa illi firmaw id-dikjarazzjoni li semmejtilkom u aħna dejjem nistiednu organizzazzjoni ġodda biex eh, jiffirmaw id-dikjarazzjoni il-Korp Ewropew Solidarjetà il kriterji huma l-istess eh, bħal dawk tal-Servizz Ewropew għal volontarjat Il-Korp tas Solidarjetà se jkollu budget separat għalih, bażi legali tiegħu, dawn huma pedamenti sodi għal għal Korp Ewropew tas Solidarjetà milli kellu qabel se jkun hemm iktar flus, bażi legali iktar stabbli Eh, għal kulħadd u anki inkluż il-volontira dwar l-intelligenza artificiali u edukazzjoni dwar il-valuri. Iva jiena naqbel miegħek. Edukazzjoni fil-valuri hija waħda vera eh, importanti ħafna. Aħna qegħdin bħalissa naħdmu fuq komunikazzjoni dwar l-inklużjoni tal-valuri fl-edukazzjoni għaliex Aħna rajna propju f'dawn iż-żminijiet kemm huwa importanti dan jekk aħna rridu soċjetajiet aktar koeżivi fl-Ewropa, jekk aħna rridu verament noħolqu komunità Ewropea, din irridu nibbażawha fuq il-valuri komuni illi nħadnu. L-intelligenza artifiċjali hija diffiċli għaliex il-ħin kollu timbidel. <coughs> Il-ħin kollu jisiru innovazzjoni ġodda u eh, l-edukazzjoni edha tipprova iżomm il-pass ma' rivoluzzjoni eh, teknoloġika u ma' l-innovazzjonijiet li jisiru f'dak il-kamp. Waħda mill-problemi li hemm għajja il riġidità tas-sistemi edukattivi tagħna għalhekk aħna rridu nbidlu il-focus tal-sistemi tagħna lejn ħiliet aktar flessibbli li jistaw jgħinu li żgħażagħ jaddattaw ruhom b'mod aktar faċli għall-innovazzjonijiet illi eh, jiffaċċaw dawk li huma zvantaġġati eh, fil-qasam tal-edukazzjoni aħna nużaw Erasmus Plus għalhekk irridu illi ikun hemm budget akbar għal Erasmus Plus għaliex irridu nestendu l-ambitu soċjali sabiex ikunu nistgħu ninkludu aktar gruppi zvantaġġati fil-Erasmus Plus. Naqbel magħkom li fil-waqt illi Erasmus huwa skema importanti għal mobilità taż-żgħażagħ Eh, fl-Europa ċentrali u fl-Europa taxlok xlok eh, eh, Huwa diffiċli iktar. E, se jkonna laqa f'Pariġi f'Mejju fejn se jkunu nistgħu naraw aħjar fiex edin Iva, l-spazju Ewropew għall-edukazzjoni bħalissa huwa illimitat biss għal pajjiżi Ewropej, però l-ambitu ġeografiku tal-Erasmus Plus imur lilin mill-pajjiżi mill istati membri tal-Unjoni għandna wkoll pajjiżi tal-sħubija eh, tal-viċinat. Herr Kommissar, dass Sie uns heute so ausführlich hier Rede und Antwort gestanden haben, ich glaube, das war ein sehr Nirringrazzjawk tal-li rispondejt għal mistoqsijiet Ossid tagħna. Eh, kienet diskussjoni interessanti ħafna, ħafna mill-punti li diskutejna llum bla dubju se jgħinuna fis-sena u nofs li ġejja sal-aħħar tal-mandat u irridu niddiskutu anki ehm, żgur fuq il-Erasmus Plus u anki fuq il-programm Creative Europe specialment fuq il kwestjonijiet finanzjari, ma nishtiq dak li aħna nishtiq u dak li aħna nishtiq bl-ikbar urġenza u illi il-proposti għal-futur tal-programmi jaslu mill-aktar kmini possibli għalli għanna biex aħna jkonna bizzejed zmin biex nkunu nistaw uh, eh, nipreparawhom bħala parlamentu anki biex nkunu nistgħu naqraw id-dokumenti fl-ewwel qari biex il-parlament segwi li jenna ma nibdewx kull darba mill-ġdid għanna aħna regoli naf illi mux se tkun ħaġa faċli għax il-komissarju Oettinger diġa eh, eh, tkellem fuq iċ-ċifri u, u huwa jixtieq anki jinnegozja qabel u mhux biss fuq iċ-ċifri ma anki fuq l-istruttura. Aħna Creative Europe se nħalluh waħdu eh, er se eh, noħorġuh mill-Erasmus kif eh, xtib ta' kwota ta' finanzjament tal kull għan tal-program se jkunem. Dawn huma kollha affarijiet li nistgħu niddiskutu anki minar ma jkollna iċ-ċifri fidejna. <clears throat> Għal daqstan taħna nishtiqu najdulek joġbok il-programma għatulna mill-aktar kmini possibli anki jekk ma jkunx hemm eh, il-ċifri eh, relativi biex aħna nkunu nistgħu nippreparaw ruħna b'mod raġonevoli mingħajr ma ħallu fidejn il-Parlament li jmiss Eh, faxxi jkun li mbagħad ridu jiddiskutu mill-ġdid. Grazzi tal-preżenza tiegħek, grazzi tal-ħin li tajtna aħna eh, nibqaw dejjem bid-dialogu kostruttiv u kritiku u ma ninkon nista' nerġa' nikkopera miegħek mal-tim tiegħek. Grazie ħafna. In Milan and next week on the uh,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

So Mela nirringrazzja. Nibdew, istan inkomplu bis sedutax għax għanna għanna ħin illi fih rigorus illi ridu nagħlqu bih. Mela din hija t parti tal-laqa nittama li il-kollegi li telqu mill-awla jerġgħu lura malajr huma ippromettew li se jkunu preżenti. Kif tafu il-President Tajani bil-appoċ tal-COP din is-sena ipproponu li namlu din il-ġimgħa eh, ġimgħa dedikata għal kooperazzjoni mal-Afrika biex eh, inkunu nistaw nikontribwixi għal eh, summit ta' Abidjan u il-komitati tal-parlament Tlabnijom talabhom biex jieħdu sem f'dan f'din l-inizjattiva billi jistidnu anki rappresentanti tal-Afrika biex ikun hemm skambju ta' opinjoni fuq il-kwistjoni singoli. U din hija ħaġa li għamilna anki aħna fil-Komitat Kult. U llum se nisimgħu dak li xajdunna il-kollegi Afrikani fuq il-kwistjoni tal-kultura, eh, edukazzjoni u żgħażagħ. se <clears throat> nisimgħu il-kontribuzzjonijiet tal kommissjoni tal-UNESCO, tal-Forum ta' Zaza Ewropej u anki tal rappreżentanti Afrikani. U qabel ma nati il-mikrofon l ewel Eh, kellim nilqa l-ospiti tan l-ewwel net delegazzjoni tal-Parlament Pan-Afrikan illi qed jiġi ospitat din is-sena din il-ġimgħa mill-Parlament u anki delegazzjoni tal-Assemblea Nazzjonali tan-Niġerja. Jiena <clears throat> kontenta bil-preżenza tiegħek kun it-tema li dibattitu tagħkom se jkun utli u kostruttiv għal ħidma tagħkom. Nibdew bl-iskambju tal-opinjoni bil-preżentazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea. Il-dot il-Sinjura Morell il-kap eh, tal-unità tal-kooperazzjoni internazjonali ta' dc EAC eh, biex titkellem fu il-impulsi ġodda tal-sħubija bejn l-Afrika u l-Unjoni Ewropea, kif nistaw nħolqu eh, rabta bejn il-sistema Ewropew u il- b'dinja Afrikana. Il-kollega Morel tista titkellem għal 10 minuti. Natik il-mikrofonu u grazzi tal-prezenza tiegħek. Grazzi. <clears throat> Tali tajtna l-possibilità nispiegaw, niprezentaw x'tagħmel il-Kommissjoni fil-qasam tal-edukazzjoni u Zazah u kultura mal-Afrika. Din il-kooperazzjoni mhijiex ġdida ilna naħdmu fuq mal-Afrika um, eċirin ta' snin. <clears throat> U nishtiq nitkellem b'mod partikolari fuq ir-wol tal-Afrika fil-Erasmus Plus. Però nishtiq anki nispjega il xjamlu l-Unjoni Ewropea u l-Kommissjoni fl-Afrika fil- eh, fil-edukazzjoni primarja u edukazzjoni in ġenerali. U nishtiq naċinu ma l-prioritajiet tal-Unjoni Ewropea fil subjetana mal-Afrika dawn il-oqsma huma marbutin fl-imkien. Allora, aħna rridu ninvestu li kunem governanza qawwija fl-Afrika bl-istat tal-dritt biex niprevjedu konflitti u kriżijiet qabel ma jseħħu biex nejnu fuq il-żvilupp sostenibli <clears throat> namlu ġestjoni tal-migrazzjoni u għal dan għandu bżonn anke li konna eh, ħiliet eh, in edukazzjoni għawija u dawn huma kollha eh, għaniet li għandna fil ma eh, mal-Afrika, dawn huma kollha uddin fl-imkien. <clears throat> L-Unjoni Ewropea hija l-ikbar donatur fl-edukazzjoni fl-Afrika. U dana dan l-appoċ jisir bil-kontribuzzjoni tal budget ta' ħafna pajizi Ewropej. Eh, sissa 29 pajizi Afrikani poġġew eh, l-edukazzjoni bħala priorità ewlenija fuq biex jonfqu l-appoċ li jirċevu mill-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea investitu edha t-pjanifika t-investi 1.4 biljuni ta' euro għal periodu attuali ta' programmazzjoni biex tappoġġa l-edukazzjoni primarja u sekundarja. B'mod partikolari fost gruppi vulnerabli, persuni disabli eh, u l acċess għall edukazzjoni għat-tfajliet għal-foqra għal-minoranzi etniki għax ħafna Afrikani ma jkomplux li jistudjaw fil-edukazzjoni sekundarja u u ma jilħqux għal daqstant il-livell intis ta' arfin u ta' hiliet. Barra minn hekk l-Unjoni Ewropea tikkontribwixxi finanzjarjament għal ħafna inizjattivi, eh, per eżempju il-ħsobija eh, globali tal-Bank Dinji, illi huwa mirat lejn eh, persuni spostati u rifugjati fl-Afrika. Issa nixtieq nikkonċentra mod partikolari fuq l-Erasmus Plus għaliex l-Afrika mill-bidu tal-periodu tal ta' programmazzjoni huwa imsieħeb importanti għal dawn f'dawn il-programmi. U ngħid x'namlu aħna fil-edukazzjoni eh, għolja fl-Erasmus Plus. <clears throat> aħna għandna ħafna modi kif nistgħu nivolvu l-Afrika u l-universitajiet Afrikani. Nħossu illi huwa importanti li l-Universitajt Afrikani jkunu parti mill-networks internazzjonali akademiċi ta' riċerka u li m'għandhomx ikunu esklużi minn dawn il-networks. Unħossu li l-Erasmus Plus huwa strument qawwi ħafna. Hemm bżonn involvu l-Universitajt Afrikani f'dawn il-networks kollha u hemm interess anki kbir mhux biss fl-Afrika ma anki għal fl-Ewropa biex naħdmu mal-pajjiżi Afrikani. Attualment irridu nintejbu l-kwalità tal-edukazzjoni biex intejbu l-attrattività tal-Universitajiet Afrikani billi niżviluppaw programmi ta' edukazzjoni E, ta' kwalità iktar għolja li huma iktar rilevanti u li jirrispondu għal bżonnijiet ta' suq ta' xogħol u biex niftħu l-universitajiet għax-xogħol u għas-soċjetajiet. Il-mobilità Erasmus attuali e, e, ġiet offruta lid-dinja fl-2014 u anke għall-Afrika u mill-2015 aħna kellna 10,000 mobiltajiet ta' scholarships offerti l-studenti u professuri afrikani u et nestendu anki għal biex nibatu anki l-studenti PhD u professuri tana lejn l-Afrika. Eh, eh, kifat 10.000 ma nittamaw li se nkunu nistgħu nirdupjaw din iċ-ċifra sal tmim tal periodu ta' programmazzjoni attuali. <clears throat> Barra minn dan għanna anki program ta' mobilta intra-Afrika u jismu hekk eh, program ta' mobilta intra-Afrikana u ti konċentra fuq l izvilup ta' skemi ta' mobilta fl-Afrika għax l-Afrikani għajdunna li u importanti li nizviluppaw kooperazzjoni mal europa però hemm anki li saħħu l-kooperazzjoni bejnietom. U allura minn min dubdejna dan nistaw naraw biċifri li staraw nek nistaw nimmo eh, irnexxina namlu iktar minn 800 student u xi 200 eh, personal tal-istaff akademiku u nofru anki scholarships Erasmus Mundus eh, għal studenti u barra mill mobilta fil- Erasmus Plus nofu anki finanzjamenti għal proġetti ta' bini ta' kapacitajiet biex nipermettu l-universitajiet jizviluppaw sħubiet għawin mal-imsieħba Ewropej. Barra minn din il-kooperazzjoni f'dan il-settur, imma anki Eh, dimensjoni tal-Erasmus Plus fejn iż-żaza eh, jistaw jiġu eh, involuti fil-bini ta' kapacitajiet anki fi proġetti ta' mobilità, mhux biss iż-żaza imma anke l-organizzazzjonijiet ta' żaza. Aħna naħdmu ukoll fuq dak din nsejħulu tuning project illi huwa mirat biex narmonizzaw is-sistemi ta' edukazzjoni fl-Afrika, mhux biss ġol afrika manki mal-Unjoni Ewropea biex inkunu nistaw nisviluppaw sistema konġunt ta', kred, ta, ta kreditazzjoni biex inkunu nistaw niżviluppaw rikonoxximent aħjar ta' titoli mal-Europa ma u mal-Afrika għax mannix il-paragonabilità tal-ħiliet. U dan huwa punt importanti tal-aspett tal-ħidma tagħna fil-proġett ta' taħriġ. Qegħdin naħdmu aħna fuq la' fuq l-armonizzazzjoni tal-assikurazzjoni eh, ta' kwalità mal-Afrika biex l-pajjiżi Afrikani ikollhom iktar fiduċa fil-sistemi edukativi tagħhom u bibbek ikunu jistgħu anki ikattru l-mobilità. Nixtieq ngħid xi ħaġa wkoll fuq l-azzjoni MSC illi huwa programm għal mobilità u taħriġ tar riċerkaturi L-Afrika attualment miex involuta ħafna fuq da ipprovajna nifinanzjaw biss 500 riċerkaturi afrikani, imma nafu li hemm ħafna interess u rida minnaħa tal- eh, l-istituzzjonijiet ta' riċerka Ewropej biex ikatru din il-kooperazzjoni biex ikonna aktar mobilità ta' riċerkaturi fil-istadi kollha tal-karriera tagħhom mal-Afrika. Fil-komunikazzjoni konġunta għal sħubija mal-Afrika hemm tlet proġetti flagship li ġew proposti għall-Unjoni Afrikana u se jiġu eh, diskussi fis-summit il-ġimgħa dieħla L-ewwel waħda hija eh, dak li nsejħulu Youth Empowerment li se jkun estensjoni tal-Erasmus Plus illi huwa mirat għal biex jindirizza organizzazzjonijiet eh, bbażati uh, u fuq l-iktar livell baħx biex jinvolvuhom proġetti ta' mobilità biex jtejbu l-governanza ta' U t tini flagship proposta mill-Unjoni Ewropea hija il-proġett pilota għal mobilità fil- edukazzjoni vokazzjonali u taħriġ. Attualment il mobilta hija eh, ikkonċentrata fuq l-edukazzjoni olja u rridu namlu anki fuq l-oħrajn. Fu u rridu ninsaħħu anki l-kapitolu Afrikan tal-Assoċjazzjoni Studenti u Alumni eh, bħala rabtiet eh, li ġew maħluqa mal-istudenti fl-Europa u jistaw ikomplu eh, jużaw din ir-rabta u meta l-istudenti u riċerkaturi jistaw morlura lejn l-Afrika dawn huma relazzjonijiet importanti li jiżviluppaw. Organizzajna anke ħafna avvenimenti li waslu għas-summit, waħda minna kiena dialogu strutturat ma l-istudenti u l-alumnaj, dawn għamlu eh, eh, appell l kapiet ta' stat il-ġimma diħla, specialment fuq l-armonizzazzjoni, jishtiqu li kollom sistema armonizzata biex jippermettilom ikunu mobli mhux biss mal europa ma anki fl-Afrika u jista' jippermettulhom meta ikollhom xogħol biex ikunu mobli anki fl-Afrika nistaw najdu dak li ksibna fl-Europa fil-mobilità tal-istudenti riċerkaturi u ħaddiema. Għanna kollega mill-DG Defko illi jishti jgħajċa ħaġa u koll uh, fuq il-rol tal-kultura mal-Afrika. l komissjoni Ewropea nidit diversi proġetti fil-kultura. Għax aħna nħossu illi l-industriji kreativi jista' jkollhom impatt qawwi fuq il-impjegi jistgħu jħolqu l-impjegi għal żgħażagħ fl-Afrika u fil-qasam tal-industrija kulturali in-nisa wkoll normalment għandhom rwol qawwi. Normalment huwa hekk mhux biss in-nisa manki żgħażagħ U għonek għal stantem għaf hemm numru ta' inizjativi li l-Unjoni Ewropea edha t-finanzja u t-ixtiq t-kompli t-finanzja. U nixtieq namman enfasi partikolari fu eh, dan l-intra ACP Culture Program illi jagħmel l-istess ħaġa li tagħmel il program Creative Europe fl-Ewropa. Jina nieqaf hawnhekk, però jina disponibbli biex nirrispondi għal għasi mistoqsija li tistaw tkunu tridu tamlunna. Grazie. Grazie, signora Moren. Għalija għu pjaċir kbir ista neprezenta l-onorevoli Amungin, membru tal-Parlament tal-Uganda u anki tal-Parlament Pan-Afrikan pratikament e, e, e, bħal Parlament Ewropew Afrikan se tkellimna fu il-parteċipazzjoni ta' Zaza fil-politika fil-ħajja politika tal-pajizi ta tagħhom. U interessanti biex nisimgħu esperjenza fil-kamp minn dan il-pajjiż. Natik il-mikrofonu għal 10 minuti u grazzi tal-preżenza tiegħek. Lodwa it-tajjeb Grazzi tal-prezenza. Jina ħan itkellem fuq ħaġa simpliċi ħafna u nittama li se nuża l-10 minuti jina nisimni Jacqueline Amongin u membru tal-Parlament tal-Uganda u nirrapprezenta anke l-Uganda fil-Parlament Pan-Afrikan u jina President tal-Kumitat tal-Kultura, Risorsi Naturali u Ambient. <clears throat> Jiena sirt, meta kelli 24 sena sirt membru tal-parlament, kontadni għadni kif ħriġt mill-università u dan tani ħafna esperienza fu leġizlazzjoni. Pero dan mhuwiex biżejjed fil-politika b'mod speċjali u fl-Afrika kollha aħna kellna rwol impolitiku politiku biex immexxu l-agenda u dim. Specialment fl-Uganda għanna politika li ġewi fissat biex nizguraw li l-gruppi vulnerabli u meta najdu vulnerabli fisser dawk li mandomx il-kapacità li ikollhom eh, proprjetà tal-assi u kollaterali garanziji. Dan inkludi zaza, nisa eh, disabli u anki l-anzjani. Allora jina najt li fil- eh, parti inizjali meta kontatni student tessa għanna jena ħat parti fil- eh, fil-Unjoni tal-Studenti illi waqafna l-African News Charter illi huwa dokument li tirregola l-użu tal-attivitajiet ta' news fil-Stati membri. U f'dan il-charter għanna 54 pajis, mill-54 eh, pajis fil-Afrika, 8 minnom ratifikaw din il use Charter u dina tinkludi eh, l-attivitajiet kolla eh, dawn inkludu l-partiċipazzjoni politika, l-influenza tal-policies għazzaza fl-istati membri u, u jina għandi eżempju fuq l-Uganda għax dana kien role model biex jimpenjaw li zazah fil-politika u dana kienet politika open door fejn kulħadd bil-Kostituzzjoni u anki bil-emenda kull min għandu iktar minn 18 il sena kulħadd jista joħroġ għal kwalunkwe po politiku jina eh, irnexxieli insir waħda eh, mill-iktar eh, membri tal-Parlament Zaza. Imma sisteni tana kwalunkwe grupp wieħed jista' jieħu pożizzjonijiet li rridu kwalunkwe livell, livell lokali, regionali, nazzjonali, u għal din ir-raġuni fil-Lukanda fil-gvern panafrikan meta ikunem hemm persuni eh, anzjani, jiena meta kelli 24 tijaj eh, ġejt eletta biex nirreprezenta l-Uganda. Minkejja l-età tijaj aħna nħossu eh, illi eh, tkun si tkun l-età. Dak li verament jaffetwa l-anzjani, jaffetwa l-kulħadd, allora mem lebda mem lebda diskriminazzjoni. Jiena niġi mill-komunità reġjonali tal-Afrika tal-Vant. U din il-Use Charter tiċċara il-parteċipazzjoni ta' Zaza kolla eh, fil-programmi differenti tal-gvern u dawn jinkludu anki l-politika. U din il-charter tal-East Africa, anki eh, tal-South Africa u anki tal-West Africa, għawma kolla għandhom il-grupp taħħom u dawn eh, jiġu użati fil-programmazzjoni nazjonali tagħhom. Allora jiena nixtieq nemmen illi illi żgħażagħ jieħdu sem fil-politika eh, wieħed irid ikollu l-passjoni u jgħin li żgħażagħ kif nistgħu però aħna nħarġuhom minn dawn il-persuni u dana eh, ifisser empowerment ċiviku tal-persuni biex kwalunkwe persuna jkun jista' mux biss joħorġu għal politika u jiġu eletti imma l-parteċipazzjoni politika tfisser illi jihdu sem fil-programmazzjoni ta' kuljum tal-gvernijiet e, jinfluenzaw il-pozizjonijiet u l-politiċi tal-gvernijiet biex ikunu jista e, jindirizzaw il-tħassib ta' dak il-grupp u anki l-użu tal-kontinent u l-użu tal-Afrika. U biex nistaw nistgħu influenzaw dan eh, u e, ħafna bħal ma qalet il-kollega Morel e, e, fuq il-programmi li qed tagħmel maż-żgħażagħ u sħubiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-Afrika. Jien naħseb li dawn il-programmi huma importanti ħafna u intelligenti anki biex jgħinu iż żgħażagħ iktar biex ikunu huma ikunu informati biex jieħdu deċiżjonijiet informati e, fuq dak li għandu xaqsan fuq l-influenza ta' deċiżjonijiet ta' pajjiż partikolari. Jien nixtieq ngħid li fl-Uganda aħna jisajilna eh, fil-parlament minn snin, aħna influenzajna id-direzzjoni politika fil-programmazzjoni għazzaza. Aħna fil-Luganda attualment aħna għanna zaza eletti fil-parlament eh, direttament meta jiena Eh, ħriġ tal-politika u jiena eh, ġejt votata mill-grassroots, però eh, ħloqna anki slots għal zaza u anki l-parteċipazzjoni l konsili lokali direttament eletti miż zaza Allora jek wieħed jgħat fil ċina jista' jiddeċidi dak li rritikol, ma' wieħed Eh, eh, Pero jekk wieħed ikun qiegħed fil-gvern, eh, irid ikollu il possibilità li jiddeċidi anki hemmhekk. L-Agenda 2633 set influenza l-ħafna nies għax jiena mm, ommi u nanna tiegħi ġa mietet verament il-mara tiegħi ommi mietet meta jinkelli tliet snin u meta Eh, eh, meta jina rrit li tfal tiegħi jkunu eh, beneficjari ta' din leġenda 2633 u dawn inkludu anki l-parteċipazzjoni politika dan huwa importanti ħafna fil-deċiżjonijiet li nieħdu għal pajistana u fl fil-sħubija Eh, tal-Unjoni Ewropea u l-Unjoni Afrikana. U importanti l-programmi li edin aħna eh, ikunu effokati fuq il-persuni. Meta nitkellmu għal daqstant fuq il-policies differenti l-Uganda, eh, waslu għal policies jien diġa tkellimt fuqhom, però nixtieq ngħid li fis-settur tal-programmazzjoni fil-li aħna se nitkellmu fuq Rabiġan, jekk aħna rridu nitkellmu fuq kwistjonijiet ta' tibdil klimatiku, aħna qegħdin verament nimpenjaw iż-żgħażagħ direttament u speċjalment fil-politika għax kik aħna nirsolvu problemi tal-tibdil klimatiku ma jkunx hemm iktar migrazzjoni għax flok ma eh, eh, għax il-persuni żgħażagħ jimxu minn posta l-ieħor u din l-immigrazzjoni ta' fetwa l-kulħat, pero jina nishtiq najt li fil-popolazzjoni tal-Luganda, e il-70% eh, tal-popolazzjoni hija iżar eh, minn 45 sena. Kwalunkwe ħaġa illi hija negativa għal politika għal soċjetà u għal politika ta' fetwa zaza. Allora nħoss illi eh, il-kwistjoni tal-klima huma importanti anki għar għal-tfajliet zazah li għadma marru l-iskola. U jina fil-fondazzjoni tijaj gura illi e, izza tfal ma joħorġux mill-iskola. Fl-Afrika e, u normali illi il-bniet jizzowġu u eh, jirċevu dota u eh, il-subini e, e, e komplu l-edukazzjoni u ħat ma jafx jiġri għal dawn il-nisa għal dawn il-bniet aħna għanna kolla l-istess drittijiet u jek ikki edukazzjoni għanda tkun edukazzjoni għal kulħadd u għalek aħna rridu nmexxu fuq l-lanijiet eh, sostenibli għal bniet anki il il-ħajj. is-saħħa għandha tkun saħħa għal kulħadd mhux għal eh, assubin biss. Aħna nħossu li l-parteċipazzjoni politika taż Zaza għandha tkun orizzontali u għanda tiġi indirizzata f'mod olistiku. U b'dawn il-kummenti jiena nirringrazzjakom tal-li entkom eh, smajtuni u peress li għandi ftit żmien jiena napprezza ħafna il fat li eh, nista' naqsam dawn l-idejat ma'kom. Grazzi ħafna. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Wir kommen jetzt zum letzten. Letzte ħafna. L-aħħar kellem. Flower round. Nilqa' Afosna. Sermon sur Il illi huwa koordinatur għall-Assoċjazzjoni Nazzjonali għall-Organizzazzjoni ta' Zazax u ser għajdinna aktar dwar il-konklużjoni tar-raba' is-summit għazzazax eh, Afrika europa jek joġbok. Grazzi ħafna. L-odwa tajba kulħadd. Il-protokolli kollu osservati ma mela nista nibda. Nibda belli ngħid illi il-kontest internazzjonali fin l-stit eh, l-Europea u l-Afrika dejjem qed jiżviluppaw dan joħol opportunità ġodda mill-ewwel summit storiku f'Kajr fil-Kajr fl fej fejn il-qafas ta' partnership ġi stabilit sar tibdil kbir fis żewġ kontinenti illi bidlu l-mod kif iż-żewġ nagħti ħarsu lejn xulxin. Kenna l-istituzzjonizzazzjoni tal-kooperazzjoni bej iż-żgħażagħ brabta mill-istituzzjoni ta' proċessi fl-Unjoni Afrikana u l-Unjoni Ewropea permezz ta' summit taż Zazax bl-ewwel wieħed li sar fl-2007 sabx nżidu l-parteċipazzjoni taż Zazax fil-partnership. Illum hemm iktar u aktar Zazax fid-dinja minn qatt qabel bil-popolazzjoni li se bis 1.8 biljun li toħloq potenzjal bla ebda preċedent tal progress soċjali u ekonomiku. Però huwa paradossali li Iż-żaza ikunhom ikunum xekla mill-faqar għad mux bizzet edukazzjoni u taħriġ professjonali, aċċess limitat għal resorsi intolleranza u esklużjoni, nuqqas ta' parteċipazzjoni fit tħid ta' deċiżjonijiet, kif ukoll riżoluzzjoni ta' konflitt fost l-oħra. Iż-żewġ naħat, iż-żewġ u żewġ naħat jiffaċċaw dan bħala realtà tagħhom imma investiment fl-edukazzjoni u opportunitajiet, ideja ta' żgħażagħ, ideali u innovazzjonijiet għandu l-potenzjal jitrasforma l-ġejni tal-partnership u għafdan l-sfond illi kena raba summit reċentement bit-titlu investiment fi zaza sabiex nibnu ġejni sostenibli fej kena skambju u dialogu u għadna fl-imkien 120 zazuħu zazuħa organizzazzjoni ta' zazax u uh, persuni ħdu deċiżjoni fazzewx naħseb biex nwiżbu għal sfidi komuni. Investiment fi żgħażagħ huwa prerekwiżit sabiex nibnu ġejni sostenibbli biex nibnu dan irridu naħdmu sabiex nelbu dak li qed ixekkel il-progress fis-soċjetajiet tagħna. Jitlob appoġġ u avvanzament edukazzjoni, żvilupp ta' ħiliet, mobilità u aċċess tas-swieq. Partizipazzjoni ta' żgħażagħ u aċċess taż-żaza eh, għal drittijiet u ambjent ideali iħall impatt fuq is-soċjetajiet tagħna. Ħafna minn dawn għandhom bżonn tibdil radikali. gwenita għandhom jżidu l-investiment, jiffaċilitaw, jappoġġaw ir-ruoli multipli tagħna u kontribuzzjonijiet għas-soċjetà u dan jinkludi pont bejn l-istat u żgħażagħ. Il-firda da tikber fi żewġ kontinenti speċjalment fl-Afrika fejn iż-żaza huma marginalizzati minar leħen sabiex iħallu impatt. Is-summit reċenti ra żazaħ miż-żewġ naħat jaħdmu flimkien sabiex jsibu soluzzjonijiet importanti għal żazaħ fuq żewġ kontinenti illi insibuha fid-dekkerazzjoni ta' żazaħ illi jassejħa miż żazaħ lil kapital tal-istat. Dan hu maqsum sitt qasma eh, tematiċi, edukazzjoni, piċir sigurtà, governanza u inklużjoni, ambjent u klima, negozji u ħalliq intaxxol, xogħol u kultura. Dikrazzjoni ta' żgħażagħ EM bħala bażi għall-inizjattiva li tinvolvi 36 żagħżugħ mill-Unjoni Ewropea sabiex nikkonkretizzaw l-aġenda għaż-żgħażagħ. Iż-żgħażagħ preżentaw il-dokument fabiġani u ħarġu bi programmi prattiċi li se jkunu implementati wara l ta' biġabi Fid-dikjerazzjoni rappresentanti jsejħu l-Unjoni Ewropea u kapijiet ta' stat sabiex jaħdmu bot kalepi sabiex jappoġġaw innovazzjoni, ħiliet, mobilità u aċċess għas swieq parċipazzjoni ta' żgħażagħ u aċċess għal dritti differenti. Zaza għandhom jisfruttaw l-opportunitajiet u jħallu impatt. Organizzanti ta' Zaza kellhom rwol importanti xjaqdu fejn tkellmu kif xed ixekkel iż-żgħażagħ u dan jagħti impetus fil-riżultat aħħari ta' summit. Fuq edukazzjoni u ħiliet. iż Ewropej u Afrikani tkellmu fuq kompetenzi miksuba minn edukazzjoni mhux formali u aċċess universali għall-edukazzjoni universali kwistjonijiet illi ġat tkellmu fuqhom kollegi oħrajn. Sabġin saħħu x-xogħlijiet delikati għaż tkellmu fuq ambjent kummerċali li jgħinu aċċess għal finanzjament. U jibnu l-kapitalit tagħhom. Id-dekrazzjoni għandela li s seta' li zaza sabiex jipparteċipaw kuvernanza demokratika billi jadottaw il-età ta' sabiex jħorġu l-elezzjonijiet u l-ħolqien ta' karta Ewropea li saret għafassa biex navanzaw l-integrazzjoni ta' zaza f'kontinent fuq peġu sigurta' rappresentanti ħeġġew il-gvernijiet sabiex r razzizmu jinkludu l-immigranti fid-diaspora fil-promozzjoni ta' konflitt. L-inċentivi għandhom imorru għall ekonomija iktar amikevoli u jkun hemm inizjattivi anka fil-qasam agrikolo. Fuq kultura u artisti, dak seħ il-partnership sabiex twaqqaf politika u penitazzjoni sabiex jappoġġaw u promovu art innovativa emerġenti fil-produzzjoni kulturali faqt tippromovi tippreserva kull forma ta' arti fis-soċjetajiet rispettivi tiffaċilita u zita ċedbilità għal finanzjament arti u kultura da inkludi appoġġ għal programm Unjoni Ewropea Afrika fuq kultura u kreativita u l-aħħar sabiex napoġġaw żgħażagħ f'industrija kreattiva permezz strutturi lokali, investimentu taħriġ, meċċija, ġestjoni, produzzjoni u nipromovu kultura żgħażagħ. Il-kultura eh, hija seta li nitsussumaw soċjetajiet, se saxħar komunitajiet lokali u tagħti sens ta' identità għal persuni ta' kuleta. Pala vettura żvilupp ta' żgħażagħ u impenċiviku l-kultura għandu rwol ċentrali x'jaqdisa biex ipromovi żvilupp ekonomiku soċjali hija ġenerazzjoni tal-ġejjeni. Iż-żgħażagħ se jkunu ta' pont bej kulturi u jistajfu ta' ġenti għal ftejm interkulturali dawn l-elementi essenzjali sabiex nasidifikaw il-partnership huma wkoll prerequisit. f f'riżorsi lokali, inkludi wirt tangibli tangibli, inkludi għarfin tradizzjonali ħiliet, mużika, sfin, teatru, festivals, jistgħu jiżviluppaw ekonomiji kreativi sostenibli fl ta' zaza u jgħinu jitsaħħu l-identità u l-koezjoni soċjali. Nipromovu kreativita fost iż-żazax u li nisfruttaw potenzjal ta' żazax u l-enerġija Irridu kunu priorità sabġ nsibu soluzzjoni kreattivi għall-isfidi tal-lum. Pala wieħed mill-ftit rizorsi bla tmiem naturali, eh, kreativita huwa sors ta' potenzjal konsiderevoli għal sabiex nipromovu sostenibilità ekonomika u l soċjo-ekonomiku ta' nista' kull L-istituzzjoni ta' kreattiva tispjega kif siċċatejt ta' jiksbu progress fil-waqt li oħrajn jaqtaw lura minkejja ċivilizzazzjoni rikka. Il-rebija rbija tipprovdi punt interessanti hawnhekk. Il-lezzjoni <coughs> li talimna juri li għal sakemm iż-żaza ma jipparteċipaw jistaw joslu l-stabilita fis soċjalitajt u fl-ekonomiji. Iżda sa' jinsabu fuq l-adba ta' trasformazzjoni globali kbira, l-spiritu ta' entrepreneurship kreativ jiddefinixxi l-aspettativa ta' din l-età. Nitkellmu fuq negozjanti żgħażagħ illi qed jindirizzaw kwistjoni ta' sostenibilità, konsum etiku, kwistjoni ta' ambjentali u kontroversi oħrajn. Il-Walta Parlament Ewropew huwa essenzjali sabiex javvanza dawn il-deċiżjonijiet mill-mexxejja żgħażagħ u joħol u aktar spazju żgħażagħ. Iż-żgħażagħ għadu kosti imma l-Parlament Ewropew se jkun involut aktar mis-sena l-ġejja meta <clears throat> se jkun programm għal mexxejja żgħażagħ Ewropej. Bżonn li jkun hemm progress fuq temijiet ekonomiċi Il-Parlament Ewropew di spazju sabiex eh, dil-politika titmexxa bl-STGs u dimna u mm, biftajim dwar il-klima u dimna hemm bżonn illi nkomplu nevanzaw demokrazija fl-Afrika l-partnership u importanti sabiex mm, niksbu dal kizbit li ma kizbit ma kizbu inkisbu b'mod iżolat. Sabiex nagħlaq staqni kwota sqarrija mill-ex segretarju ġenerali tal-ġus maqlura Ban Kimun illi jgħid li l-lum aktar minn qatt qabel ir-realtà ta' 1.8 biljun żagħżugħ jirrappreżentaw motur dinamiku formatu globali għal bidla integrat fil-bżonnijiet u drittijiet ikunu il-muftiħ għal suċċess. Nirringrazzjakom. Herzlichen Dank an alle unsere drei ersten. Grazzi, grazie ħafna. Lill-ewwel tliet kellimat għana. Għan xar minuti għal mistoqsijiet u tweġibiet. Jew aħjar 10 minuti għal mistoqsijiet ma rounds ta' tweġibiet. Nibdew b'Davina Ferħajen. Grazzi tal-introduzzjoni e prezentazzjoni. Hemm ħafna mistoqsijiet minn għatija il għanet fuq l-aċċess għall-edukazzjoni anka għal persuni vulnerabli u persuni li jgħixu f'żoni rurali mhux fl-ibliet. Kif il-kopertura ta' edukazzjoni adekwata u strutturi eh, fl-Afrika fiex huma speċjalment ċertu pajjiżi fejn għandna nuqqas ta' edukazzjoni. Għax għalija huwa importanti wkoll illi zazax ikollhom kwalifiċi u edukazzjoni kunu jistaw jisaxħu l-possibiltajiet u l-opportunitajiet li għandhom permezz ta' edukazzjoni tajba u anka billi parteċipaw fil-politika. Għaliex iż-żewġ naħat huma importanti sabiex nagħtu żgħażagħ l-ispazju u l-possibilità li jitlu fil-politika u jipparteċipaw fil-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet. Madana kollu hemm bżonn l-isfond u l-edukazzjoni sabiex isir dan b'responsabiltajiet. Għalija l-mistoqsija fundamentali kull tifel u tifla għandu tassew il-possibilità li jmur l-iskola jkoll jirċiv edukazzjoni anka skont it-talenti f'modi differenti. L-istruttura kif inhi palissa? Grazzi Silvia Costa, grazzi dak li tajtuna l-lum eh, jagħti laqta pożittiva ħafna ta' xini situazzjoni ta' zazah nis Afrikani li huma mutur għal-bidla u grazzi ħafna ta' dak li jettunna. Grazzi li dottor Samorel għal-prezentazzjoni ekċara. Nasib li għanna mistoqsijiet u anka verifiċi li nistaw namlu ma' fuq dawn l-opportunitajiet. Nafu li saret priorità l-edukazzjoni f'għanna viżi Afrikani, nafu li mxejna l-qoddim imma tem diskrepanza vizavi il-bnitu sobin anka mis-snin primarju tal-edukazzjoni, anka fuq l-allima. U importanti l-verifika li namlu ta' żewġ programmi illi huma apprezzati imma xtaqt tweġiba minnaħatakom Il-parti ta' Erasmus li għandha xtaqsa ma' Erasmus Mundus li id-defenda l-Parlament għal kemm la monti u mażar u anka tliet prioritajiet li semmejna. Kemm dan kien frott ta' kollaborazzjoni fuq livell ta' kultura xtaqt najt. kif għal sur Munjor għandna programm ġdid, strategija ġdida l-kooperazzjoni internazzjonali li tinkludi tliet punti importanti għaż-żgħażagħ l net programm ġdid illi se jkun imniedi fl-2018 ta' mobilità internazzjonali ta' żgħażagħ artisti kreativi u paraturi tal-kultura. Din tista' tkun xi ħaġa li summit taż-żaża jista' diġà minn Abidjan jibda jitkellem dwarha forsi jista' jkollna wkoll speċifikazzjoni turżerjuri fuq dan. Imbagħad fuq iż żaża li fil-fatt illum huma inklużi aktar fil-proċessi ta' rappreżentanza politika. Fuq dan hemm differenza kbira fl-età bej pajjiżi Ewropej bħala aċċess sabiex wieħed jiġi elett u kif pajjiżi differenti jifavorixxu del parteċipazzjoni ċivika taż-żgħażagħ. Vielen herzlichen Dank. Bogdan Winter, zwei Minuten. Ah, eh, Bogdan Winter, jek joġbuk. Grazzi. Rozvoju. Eh, Grazie, signor President. Pala membru għal Komitat għal Kultura għal Komitat Envi u koordinatur għal grupp tiegħi. Xtaqt nistaqsi mistoqsija b'rabta mal-iżvilupp il-ġdid u l-politika ġdida dwar żviluppi ġodda irrid poġġi li żgħażagħ fuq net fil-lista ta' prioritajiet. U l-edukazzjoni hija parti integrali ta' dan u taħriġ ukoll. Zazax taħt il-45 huma 60% tal-popolazzjoni fl-Afrika. Imma fl-Afrika dan ser ikun ifisser 250 miljon persuna li huma fuq suq tax-xogħol li għandhom bżonn taħriġ. L-aċċess ta' taħriġ huwa importanti ħafna. Il-livell ta' taħriġ vokazzjonali huwa importanti. Imma meta nitkellmu dwar żaża fl-Afrika, irridu nikkonsidraw ukoll l-immigrazzjoni interna. Hemm żgħażagħ rridu jqattaw snin f'kampijiet ta' rifuġġati skont il-Kummissarju kwistjoni 10% tat-total tas-sena li ġejja. U din hija ċifra li tapplika wkoll għall-Uganda jidirli. Imbagħad l-inizjattiva tas-Summit Fabiġan għandek Kep volontarja li jambasra u l-possibilità ta' taħriġ għal xogħlijiet ġodda. Mhux tant mistoqsija ta' rikonoxximent tal-fatt illi għandna l eh, lanijiet tal-millenju għall-iżvilupp l ħames wieħed huwa dwar ugwaljanza tal-ġeneru, s-sitt wieħed jitratta drittijiet tal-bniedem illi jħodni għal kwistjoni tan nisa u l bnid fl-Afrika konna qed nitkellmu dwar żwiġijiet sforzati. Kif ukoll kumpaniji żgħar, ovvjament hemm kwistjoni kulturali wkoll. Is-Sinjura Xojdova, grazzi ħafna għall preżentazzjoni tagħkom. Naħseb illi aħna nistgħu naqblu illi investiment fiż-żgħażagħ u investiment għal-ġejjini. Ninvestu għal-daqstant fi zaza fl-Afrika u importanti għalina għawnek fl-Unjoni Ewropea. Mistoqsija l-Sinjura Morel, il-paċi u għal-kondizjoni għabel kull priorità oħra. Minar edukazzjoni u l-nies b'livell ta' edukazzjoni fl-Afrika mhux possibbli li tibni prioritajt oħrajn kif intom. X'inhu l-budget għal dir priorità? L-arfin avvanzatu ħiliet. Nistaw neddu kollox minn Erasmus Plus, mm, jew mm, ma nafx għandkom ġen informazzjoni, mistoqsija li Sinjura Emonġin Grazzi, grazzi. Għaxxida li tajtna, intandek għandek għandek esperienza twila pala politikanta, grazzi. Għandkom forsi xi suġġerimenti speċjali sabiex intejbu il-kooperazzjoni u skambju ta' zazax fl-Afrika? l-istess mistoqsija l-Sur Monjoro. Inti involut f'organizzazzjoni ta' zazax. X'inhu l-partner ewlieni tagħkom jekk għandkom partner? Għandkom esperjenza mal-scouts? Scouts. Thank you very much. Vielen herzlichen Dank. Grazie ħafna. Julie Ward għal żewġ minuti. Grazie ħafna l-opportunità li tajtna li nitkellmu. Jiena kont ukoll fil-panel il-bira dwar immigrazzjoni u kwistjoni tandu ċassu mażaza u Jacqueline. Tassew tispirana, feraħat gost nisimak? Kem privileġġ li l ajni kfosna dek ħafna xtallem li zazax, pajizi Ewropej ħafna zazax id-demokrazija, libertà u drittijiet tagħhom jihduhom eh, bħala ħaġa ovvja ma jiġildux biżżejjed għalihom u b'diversi modi fallejna milli nagħtu li żgħażagħ edukazzjoni f'termini ta' ċittadinanza sabiex ngħinuhom iħossuhom li jistgħu jkunu impenjati fil-proċess politiku. Inti xempju ta' dan. Fuq drittijiet organizzazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem u soċjetà ċivili, x'inhi situazzjoni sitwazzjoni mod tangibbli għall organizzazzjonijiet li jsaħħu soċjetà ċivili imma partikolarment organizzazzjonijiet li jridu jippromovu jiżviluppaw drittijiet tal-bniedem. Jiena kont fl-missjoni għal Kenja din is-sena dak li kien qisu pa' stabbli jidher li jissam ħafna violenza. Fil-fatt, smajt li l-violenza hemm kienet imma kienet moħbija mill-medja. Pala persuna voluta fl-arti u kol nemmen illi l-arti u l-sport, il-kultura huma elementi importanti sabiex nindirizzaw il-violenza, nindirizzaw il-konflitt, li jkollna paċi u nipprevjenu l-konflitt. Ġveri mhux ħaġa li rridu nużaw biss f'termi li niġbru dak li hemm wara l-konflitt imma li jkollna partiċipazzjoni iktar attiva ma' zaza u komunitajiet differenti. Forsi nistgħu nwaqfu l-konflitt bħala puntat l però x'taħsbu intom? Vielen herzlichen Dank. Grazie. Jiena smajt b'attenzjoni il-prezentazzjoni ta'kom intom tkellimtu dwar iż żgħażagħ l-iżvilupp u l-konflitt. Il-biraħ tfajla għalet il-żożija u l-politika ta' zazah m'għandix tkun politika fija nfissa. iż żgħażagħ mhumiex sempliċement riżorsa għal-futur Iż-żgħażagħ mhumiex laqas sempliċement persuni li jkunu edukati. Iż-żgħażagħ huma persuni illi għandhom il-possibilità illi joħolqu l-paċi jipproduċu l-affarijiet kapaċi jagħmlu riċerka xjentifika. Iż-żgħażagħ tal-lum għandhom viżjoni differenti tad-dinja minn tagħna. Qabel mit eh, kilometru kienu distanza li ħadd ma seta jivvjaġġa imma illum 100 eh, kilometru tagħmilhom 50 minuti. Anki l-kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Afrika għandha tkun ibbażata fuq parametri oħrajn ir rizorsi irridu jkunu eh, immirati il- finanzi mandomx jinataw lill gvernijiet Afrikani imma għandhom ikunu mibawta lill assoċjazzjonijiet gruppi li se jippermettu illi jinħolqu startups ġodda u eh, jintużaw għal proġetti partikolari, ġifiri dawn il-finanzi m'għandhomx iktar jingħataw lill gvernijiet iżda għandhom eh, ikunu motija sabiex jinħolqu inizjattivi komuni sabiex jippermettu l-Afrika tkompli tiżviluppa. Eh, zazuh mis-Sudan li jaħdem fil-Bulgarija ħolo kumpanija ta' prodotti tipproduċi produċi il-prodotti li mbagħad jerġgħu jkunu esportati lejn l-Afrika. Hemm bosta eżempji ta' dan. Skużani illi eh, kelli ninterrompi għaliex il-ħin qiegħed jafas. Għalhekk issa fi tliet minuti nistieden li l-kallima tagħna biex iwieġbu l-mistoqsijiet li sarulkom. Ovvjament mhux il-mistoqsijiet kollha, eh, kommentaw fuq il-punti L-iktar interessanti għalikom, l-issa mela ħana ilbu l-ordni nibda l ewwel missur eh, Munjuru. Zewċ minuti. Grazzi ħafna biex eh, nwieġeb għal eh, l-aħħar komment li sar fuq il-parteċipazzjoni ta' Zaza pala waħda mill-rakkomandazzjonijiet ta' dikjarazzjoni ta' Zaza, iż-Zaza jappoġġaw ir-riżoluzzjoni 2250 fuq il-paċi u s-sigurtà li huwa punt importanti eh, għal futur dwar il-mod kif huma jaraw il-parteċipazzjoni tagħhom f'dan il-kontest, mbagħad fuq ix-xogħol li qegħdin nagħmlu u eh, l-imsieħba li għedin jenuna f'dan ix-xogħol għandna l-Unjoni Ewropea għandha uffiċċju eh, fil-Zimbabwe, il-Kummissjoni Ewropea fejn naħdmu fuq l-iżvilupp eh, fuq il-ħolqin tal-paċi u il-Fond Fiduċarju għall-Afrika għall-impenn tazzaza zazax fil-kontest ta' sadak. Kien hemm ukoll xi ħadd li semma l-parteċipazzjoni ta' zazax fil-politika. Jien naħseb illi inna Nibja huwa eżempju e, Zazax żazax huma 67.7% tal-popolazzjoni u tara illi Zazax żazax huma e, frustrati mxebbajn ma jipparteċipawx Eh, u dana eh, mod ġenerali hija situazzjoni ta' zazax fil-kontinent. Il-żazax mhumiex qegħdin jipparteċipaw fi kwistjonijiet ċiviċi. U l-aħħar kumment li xtaqt nagħmel kien fuq l-aċċess taż-żgħażagħ għall-edukazzjoni b'mod partikolari dawk li jgħixu fiż-żoni rurali. B'mod partikolari fil-reġjun Sadak fuq livell primarju hemm iktar bniet imma mbagħad meta tgħaddi mill-iskola primarja għall iskola sekondarja għall edukazzjoni terzjarja it-tfajliet jonqsu u qed naraw differenza kbira bejn għall-aċċess għall-edukazzjoni bejn il-tfajliet u l ġuventur Grazzi ħafna, eh, Sinjura Mongin, żewġ minuti. L-ewwel net grazzi għal kommenti illi għamiltulna. Jiena nixtieq nibda billi nwieġeb il-mistoqsija dwar l-aċċess għall informazzjoni l-kwistjoni tal- ġeneru. Naħseb illi f'ħafna pajjiżi hemm differenzi kbar għatem eh, l-irġieli li jiddominaw fis-soċjetà fis-soċjetà u ma il-missirijiet li li jiddeċidu minn għandi ikompli l-edukazzjoni e kif tal 18 sena mara eh, hija mistennija li tiżewweġ u huk ġuvni eh, allura eh, irrid ikompli studja jsir tabib jew isir li jrid imma mara tmur fil-Ċina meta jiena tħalt l-Università biex nagħmel l-ewwel lawrija, dejjaqt għaliex il-bniet tiegħi li kienu fl-iskola mijaj kellhom diġà seba' tit-tfal u jiena kont għadni bis tfajla ta' 19 sena. Huwa importanti li kemm it-tfajliet u anke l-ġoventu jitalmu imma minajr flus, l mill-flus irridu imbidlu l-mentalità fil-komunità ma passi żgħar illi ibidlu l-affarijiet għaliex hemm il-kultura fejn il- eh, li tiffavorixxi l-irġiel. Aħna ridna niskuraw li kemm il-bniet il anki s-subbini kollom ruol importanti fil-settur tal-edukazzjoni. Din hija ħaġa illi nħalqet imma il-proċess huwa wieħed illi jrid ikompli huwa sforz kollettiv u meta nitkellmu fuq il-kooperazzjoni mal-Unjoni Ewropea fuq l-edukazzjoni ma b'mod partikolari illi jkun hemm eh, opportunitajiet indaqsa s-subbin u l-bniet dan huwa punt importanti ferm fuq il-pena l-edukazzjoni rrit ngħid illi l-54 pajjiż fl-Afrika iffirmaw l-SDGs l-anijiet għall-iżvilupp sostenibbli Imma meta tara kemm qed jintlaħħu dawn l-anijiet u um, l-oqsa li tħallna fihom fuq livell internazzjonali parteċipazzjoni tagħna hija baxxa. Inti tittaddi mill-kliem għal fatti, mill-politika fuq il-karta għal politika implementata jina naħseb illi il prioritazzjoni ta' dan l-affarijiet huwa importanti ħafna. dak huwa qasam ieħor li rridu naħdmu fuq u mbagħad il-żwieġ bikri huwa problema oħra fl-Afrika b'mod partikolari għal għal bniet bħall-Aġenda 2063 se jkonna popolazzjoni ma jkollix edukazzjoni li nis jimxu ħaffin, nis li ma jiklux, nis li m'għandhomx fejn joqogħdu, eccetera. <coughs> Ok, niqaf hawnhekk għax eh, eh, speċjali l-ħin. Rrid inti kien biss biex tispiċċa sentenza imma mhux biex tibdoħra. Is-Sinjura Borrell. Iva, waħda mill-mistoqsijiet konkreti li saret fuq il-budget li l-Unjoni Ewropea tal-lokal l-edukazzjoni, taħriġ, aċċess, eccetera dana semma fwiħet mill-slides wieħed punt eh, tlieta erba biljuni eh, l-access u access għall-edukazzjoni, edukazzjoni vokazzjonali u taħriġ, edukazzjoni tal-allima, din hija priorità li jekk inti ma jkollokx għallima illi huma mħarġa u edukati kif suppost dawn l-anijiet mhumiex se jintlaħqu jiġifieri wieħed punt 33 biljun u barra minn hekk hemm ukoll allokazzjoni għall programm Erasmus Plus li jekk inti tot l-Afrika ta' fuq ukoll u l-Afrika Subsaharjana għal program eh, għal periodu ta' programmazzjoni issa hemm 300 miljun. Erasmus Plus jiffoka ħafna fuq l-edukazzjoni olja eh, u jorbot ukoll mal-edukazzjoni informali bosta tipi ta' talim informali u dana jagħmel parti minn l-approċċ olistiku mhux sempliċement li aħna nħarsu lejn l-edukazzjoni formali fil-klassijiet imma li naraw ukoll kif nistgħu nappoġġaw n-nisa u l-bniet Eh, u ħafna proġetti għat tisħiħ ta' kapaċitajiet fl-Erasmus jindirizzaw dan kif wieħed jista' jikseb ħiliet imprenditorjali mhux biss fost il-popolazzjoni li tmur l-edukazzjoni imma anki fost komunitajiet lokali eh, mal-għallim qegħdin naħdmu wkoll eh, fl-universitajiet għaliex ħafna mill-allima bżonn li jkunu mħarġa f'dan l-universitajiet u rridu wkoll li żguraw li konna kuntatt mill-qrib mal-popolazzjonijiet rurali Eh, konna qegħdin ngħidu dwar kif nistgħu nifaċilitaw l-aċċess u jiena naħseb illi huwa billi naħdmu mhux biss mal-ministeri u awtoritajiet eh, nazzjonali imma li mmorru fil-komunitajiet lokali, gvernijiet lokali u dawk li huma responsabbli għaż rurali rurali wkoll fejn il-kwistjoni tal-aċċess hija eh, kruċali. Jetzt zum zweiten Teil unseres Meinungsaustausches und wir beginnen. Tajjeb mela issa nistaw naddu għal tini panel se nibdew suġġett interessanti ħafna edukazzjoni u sport il-każ ta' Niġerja. Jiena nixtieq nilqa' fostna il-viċi president tal-Komitat tal-Eradikazzjoni tal-Faqar u l-Benesseri Soċjali tal-Niġerja. tal nigeria tal nilqawk mana għandek 10 minuti. Grazzi, President. Membri distinti tal-Parlament Ewropew, President tal-Komitat eh, għal-Kultura, Petra Kemmervele, eccellenzi from Africa, ladies and gentlemen. It is my pleasure to be invited to this program and jina nieħu gost li għandi l-opportunità li nesprimi l-opinjoni tiegħi fuq dan is suġġett l-edukazzjoni eh, eh, issa assumit importanza akbar minn qatt qabel ir-rikonoxximent tal-benefiċċji tal-edukazzjoni u l-isport eh, sabiex ikonna iktar ħbiberiji u kollaborazzjoni. Dan huwa importanti ħafna. Probabbilment l-Ewropa tifhem iktar eh, dwar l-sports u l-edukazzjoni u gwadanjat iktar minnu mill-Afrika. Għalhekk m'hemmx post iktar tajjeb jew propizju biex niddiskutu da' suġġett eh, biex forsi nitalmu xi affarijiet pożittivi minn għandkom. Jiena issa nixtieq naqsam magħkom l isfidi li qed niffaċċaw u nittamaw illi nkunu nistaw intejbu l-vantagġi għal-edukazzjoni aħjar u parteċipazzjoni akbar fl-sport. Il-tkabbir il ta' kull soċjetà jiddependi ħafna fuq l-opportunitajiet illi kollha ikollhom il-membri tagħhom mod partikolari żgħażagħ opportunitajiet li jistudjaw, illi jkunu involuti u li anki li jaħdmu l-edukazzjoni u l-impjeg jiżguraw li l-membri tas-soċjetà jkunu jistgħu jipparteċipaw bisħieħ fil- fil-tkabbir ekonomiku, soċjali u politiku tas soċjetà l-importanza eh, li wieħed ikollu eh, eh, soċjetà ġusta fejn l-edukazzjoni tajba u l-parteċipazzjoni fil-sport jistgħu jikkontribwixxu aħjar hija xi ħaġa illi teżisti sew u hija inkluża fil-Kostituzzjoni fin-Niġerja. Aħna rridu noħolqu ambjent fejn il-saħħa u l-benesseri ikunu imħarsa dan kollu fin-Niġerja huwa eh, inkluż fil-kurrikulum tal-iskejjel. Per eżempju, il-politika nazzjonali għall-edukazzjoni tirrikonoxxi l-bżonn li kull eh, tifel u tifla fin-Niġerja ikollu eh, l-opportunità li jipparteċipa fl-isport. jiġifieri l-politika tajt li l-edukazzjoni fiżika għandha jkollha l-istess tingħata l-istess importanza daqs is-suġġetti l-oħrajn Jiġifieri il-politika tal-edukazzjoni fin niġerja dejjem irrikonoxxiet l-importanza tal-isport. Il-problema madanakollu qiegħda fil-kapaċità li din tkun implementata. Jiena ma tantx għandi ħin għal eh, se nitkellem issa fuq l-edukazzjoni u ta' żgħażagħ fil-izviluppu fil-parteċipazzjoni fil-governanza. Dana se jwassal għal iktar titjib The key manifestation of poor education in Nigeria is unemployment of under exploitation of manual and human resources is recognized as il-qat huwa problema kbira u li jżomm lura l-pajjiżi milli jikbru u jiżviluppaw. Daw kollha li jitkellmu fuq il qat jgħidu li jekk jonqos il qat Anzi, nistaw inwaslu biex innaqsu il-qat permezz tal-edukazzjoni sabiex nistimulaw it-kabbir u l-parteċipazzjoni fil-politika. Fin-Niġerja, pal ħafna pajjiżi li qed jiżviluppaw hemm problema kbira ta' qatt mod partikolari minħabba illi l-opportunitajiet tal-edukazzjoni huma ftit li xejn. Eh, dana huwa jinħass iktar eh, fil-pajjiżi Afrikani u rridu nagħmlu xi ħaġa dwar dan. l-istudji ta' li seħħew li saru dan l-aħħar juru illi il-qatt fost iż-żgħażagħ għandu impatt qawwi fuq is-soċjetà għaliex dana iżid ir-rata tal-kriminalità, il-iktar vulnerabilità tal-anzjani, iktar staġnar ekonomiku, iktar konflitti, nuqqas ta' sigurtà pereżempju konflitti soċjopolitiċi fil-delta tan-Niġer u attivitajiet tal-Boko Haram fil- majistral tal-pajjiż. Tal Eh, l-argument huwa illi l-żazax l-iktar effettwati huma żazax li m'għandhomx edukazzjoni u m'għandhomx xogħol u għal daqstant huma irrabjati kontra il-gvern Eh, dan din mhux sitwazzjoni li narawha biss fil-Niġerja, pereżempju rapport li ħareġ mir-Renju Unit dwar il-qatt fost iż-żgħażagħ jissuġġerixxi illi imġiba kontra s-soċjetà min-naħa taż-żgħażagħ tissaħħaħ hekk kif jikber ukoll in-numru ta' persuni li huma qiegħda. B'mod ġenerali, il-żazax fin niġerja m'għandhomx aċċess għal faċilitajiet simili u għalhekk iktar iħossuhom abbandonati, imwarba u suscettibbli illi eh, jaqgħu fil-ħajja ta' kriminalità, eċċetera, milli l kontrapartijiet tagħhom fl-Ewropa u fir-Renju Unit. Eh, u probabbilment il- il-qat il, il fost iż-żazax se jkollu impatt eh, li jibqa' jinħass anki sakemm dawn jirtiraw u jew inkella jixxieħu. Dan se jwassal ovvjament għal jagħmilhom iktar dipendenti fuq is-sistema, dejjem ikunu iktar fqar u ikunu aktar soċettibbli għal violenza. Il-fatturi li kontribwixxu għal qatt fil-Niġerja huma bosta dawn jinkludu eh, fatturi sistemiċi dana jinkludu ostakoli eh, fil- sistema ta' edukazzjoni li mhijiex progressiva fin-Niġerja. ironikament huma dawk li ħadmu illi u din is-sitwazzjoni għaliex jippreferu illi ħadmu nies illi jkunu kwalifikati milli jkollhom ħiliet miksuba f'mod prattiku. Ek mbagħad increase little premium in pay to in-house training. Structural factors. This essentially refers to ish. Dan essenzialment rigwarda kwistjonijiet ta' nuqqas ta' eh, rikonoxximent minnaħa tal-policy makers, sistema edukativ u l-pubbliku ġenerali ta' setturi ta' informali. Per eżempju, reċentement kienem l-54% tal- eh, tal-impigi fin niġerja li ġew kreati bi settur informali. Ironikament dan jfisser e, e, e, li huma impigi tal-politika, tal-edukazzjoni tal-gvern. U l-eżempi inkludu il-mekaniċi, plumbers <coughs> u xogħlijiet oħrajn. L-effett huwa li hemm ħafna żgħażagħ li għandhom affinità naturali għal impigi simili jitilfu l-opportunità illi jirċevu taħri ċaħjar imħabba din il-perċezzjoni eh, ta' impigi inferjuri u superjuri. <clears throat> Dana forsi hija waħda mill l-iktar eh, kontributuri marufin tal-għat fost iż-żaza fi Nigeria. Eh, eh, studju fu il toro il principali ta' Nigeria juru illi huma dawn il-artiġani mingħajr edukazzjoni li uħor u din is-sistema. Sfortunatament, eh, eh, il-problema tal-edukazzjoni inadegwata eh, u ħażina u l-infrastrutturi non esistenti u anki il- Eh, eh, zoni industriali minar manutenzjoni, il-fat li memx toro u l-fat li memx ilma. edin namlu u x'nistgħu namlu aħjar. Hemm diversi kommentaturi illi eh, proponew illi ċerti approċċi jistaw itejbu l-edukazzjoni funzjonali u naqsu il-qat fil-Nigeria u dawn jinkludu il-apprendistat obbligatorju. Il-gvern diġa edin jużaw programmi bħal N-Power e li huma għal zaza minar xogħol kemm gradwati kif le E, il beneficiari ta' dan il-problem ta' dan il-programm huwa e, li fl-aħħar mill-aħħar bat jisiru self-employed. Nistgħu nintejbu il-kopertura ta' din l inizjativa billi jkollna e, kumpanniji u programmi ta' apprendistat ta' dewmin differenti biex, jinidu dawn il-persuni fi xol. għanna Eh, imsieħba bħal l-Unjoni Ewropea li għandhom programmi simili eh, li huma importanti. Il-tini e punt il-titjib u l-promozzjoni tal-trasferiment eh, tal-arfin bejn pajizi, gvernijiet F'Nigeria eh, għanna ħafna talenti, specialment fl-universitajiet, f'kull kamp, eh, xienzi naturali, xienza agrikola, xienza soċjali. L-Europa tista' tejna billi tiftaħ dawn is-swieq għal prodotti tagħna. U dana eh, grazzi għal fatt illi eh, swieq pro, ta' profittu kompetitivi u l-Unjoni Ewropea tista' wkoll eh, tgħinna bell-esperjenzi bejn universitajiet Niġerjani u anki Ewropej. Grazie. Issa imis il-kellima li tmiss Selin Fabriket, il-ja segretarju ġenerali ta' netwerk ta' professjonisti zazah tal-ACP Eh, nilqak u anki lilek natik 10 minuti. Grazzi President, grazzi. Illi il-prezenza il, il, il ta'kom eh, illi t-rapprezentaw il eh, dikjarazzjoni Abidjan. U dan huwa unura li għad nitkellem qoddimkom. Jiena il-Segretarju Ġenerali tal- Eh, Youth Network tal-ACP li aħna natu pjattaforma zaza biex ikonna rwol attiv fil-proċessi ta' politika biex nizguraw li il-professjonisti zaza jistaw jibbenefikaw mill-opportunitajiet indaqs billi promovu jifacilitaw l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ACP u Unjoni Ewropea. <clears throat> Aħna membri tal-Advisory Board tal-AU Youth u anki tal-inizjattiva Open House EU Brussels u anki tal-Kari Forum. U aħna nikolobraw anki mal-Parlament Ewropew għamilna mal-grupp SND il-ġimma Afrikana, aħna organizzajna anki tliet eh, assembleji tal-Youth Forum u etnik organizzaw anki ma mxieħ Bahrajn il-AU EU Youth Summit. Imma l-lum eh, jiena jiddispjaċini li hemm ftit eh, MEPs prezenti għawnek eh, eh, u demi nittama li dawn li tama li il-prezentazzjoni tijaj se tenkom biex isiru biex tkompru twexxu l messagġ Eh, f'Ottubru li għadda 120 eh, rappreżentanti ta' Zaza ġabru fl-imkien u ħadmu fl-imkien intensament biex jaslu għal rakkomandazzjoni bilanċati. Il-messaġġ ġenerali ta' dikjarazzjoni kien fuq ir-rwol vitali tal-organizzazzjonijiet ta' Zaza fl-Afrika u fl-Europa u dawn jinkludu anki dawk li, li rappresentaw id-diaspora u il-bżon li inżidu l-investimenti. Il irridu nelbu din il-mentalità aħna kontra huma u u xi tfisser meta wieħed ikollu sħubija kif nistgħu niġġieldu kontra l qat fost iż-żgħażagħ u nagħtu empowerment li żgħażagħ fid dominju kollha. Dan is-summit kellu l-istess e, tema e, e, u huwa messaġġ pożittiv u qawwi li l-Unjoni Afrikana u l-Unjoni Ewropea u l-kapi tal-Stat mhux biss ridu jiġu jaħdmu fl-imkien ma jridu jgarantixxu li jkun hemm futur sostenibbli għal kulħadd L-2017 ġi dikjarat bħala s-sena eh, eh, ta' zaza u jina nammetti li l ta' zaza importanti aħna ftaħna l-bibin biex natu e, iktar possibilità li zaza jitkelmu u d-dimmum. Pero ma rridux e, e, niqfu. Il-strategija għanda tinta għamal l-sfidi <clears throat> tal-innovazzjoni fil-sħubija Afrika u Unjoni Ewropea, iż-żaza huma l-iktar ħaġa importanti għal kooperazzjoni, però hemm nuqqas ta' appoġġ konkret il-sħubija bejn l-Afrika u l-Unjoni Ewropea u d-diaspora jistaw jiġu garantiti jekk il-mekkanizmu parteċipatorju biex namlu monitoraċ u evalwazzjoni tal-progress ta' din l-sħubija tiżgura li jkun hemm kooperazzjoni bejn il-gvernijiet u dina għanda tkun e- e- flimkien ma' finanzjamenti dedikati. Wara kollox, il subija se tiġi bazata fuq il-kooperazzjoni kontinwa. Kif jien semmejt, Youth illu, iż-żaza illu mandom l-abilità li jitkelmu f'ħafna kanali nazjonali, reġjonali, istituzzjonali, però l-rikonoxximent ta' dawn is-ħubija youth bħala entità li ġib valur mhux biss għal-futur imma anke għal-preżent miexem. Eżempju fuq livell Ewropew hija l-European Youth Event illi kull sentejn ġib flimkien seba' telef zaza li jinkludu anki diaspora biex jiskambjaw, joħorġu bidejat, soluzzjonijiet, proġetti pilota biex jirsolvu l-krizi. Però mem lebda follow-up. Per eżempju, fl-2016 kien hemm tliet ambasċaturi tal-ACP Youth li ġew selezzjonati bejn 7500 partecipanti biex jippreżentaw proposti lill parlament Ewropew u anki f'sessjonijiet ta' kumitati u barra minn hekk Jentil eh, Williams, il-fondatur tal-ACPYPN, ġi nominat biex ikun ambasċatur ta' diversità eh, mill vici President tal-Parlament Ewropew, Signora McGuinness. Però ma saru lebda azzjonijiet konkreti, lebda inizjativa ma ġiet wara dawn il-proposti. Issa fl-2018 ħirġa l-edizzjoni EYE. E. Eh, iż-żaza ħridu jifmu li għalihom huwa importanti differenti. E, L-implementazzjoni hija l-parti li għanisa. Ħafna drabi li skuza hija il-fondi li mhux biżejjed l-impossibilità li kollu fondi mħabba limitazzjoni ta' proċedure. Un it illi il-riżultati li jmiss tal-EYE li ġej u l-inizjativi se jiġu prezentati anki lil imsieħba. Ir-rakkomandazzjoni e huma fl-istess ħin jinkludu ħafna problemi, però ma speċifiċi għalix għal darboħra, aħna nafu illi sentejn oħra se jkun hemm summit ta' zazax u rridu eh, nizguraw illi dawn se, jiġu implementati, u rridu nkunu oġġettivi. <clears throat> Allora, da, dan huwa strument importanti eh, illum fil-dinja digitalizzata biex nappoġġaw nipromovu l-artijiet innovativi u l-produzzjoni kulturali. Europeana hija pjattaforma digitali għal wirt kulturali bħalissa edha eh, għaddejja minn konsultazzjoni pubblika Ewropea u din hija opportunità perfetta għal dikjarazzjoni ta' Zaza ta' Abidjan. F'ċerti każijiet il-kwistjoni miex li noħolqu xi ħaġa ġdida ġdida, ma biex intejbu xi ħaġa li tiżisti ġa. Il-kultura afrikana u l-arti afrikana hija kultura differenti u eh, interessanti, ma mek ma noqodux attenti, eh, il-fatti li ma tiġix marufa, ma tiġix promossa, ma tiġix investita, se il-fua. Il-kultura u l-istorja istoria ma marqutin fl-imkien, il-kultura hija parti mill-istorja u għandha tiġi protetta. Iż-żaza eh, anki jitolbu l-membri l-istati membri biex jappoġġaw l żaza li jaħdmu fil industriji strutturi lokali, investimenti fit-taħriġ, leadership, ġestjoni, produzzjoni, eccetera. Il-Erasmus Plus hija inizjattiva tajba li tappoġġa il-skambji kulturali. Jiena studjajt personalment f'żewġ kontinenti u f'erba' pajjiżi u nista' najt li eh, kemm hija importanti l-iskambju kulturali biex wan biex wieħed jifhem il-kultura propria imma anki dik tal-oħrajn. Allora fil-kontest ta' din il-sħubija rinnovata bejn l-Afrika u l-Unjoni Ewropea. Nittama illi l-iskambi kulturali mhux se tkun biss ħaġa waħda imma illi diaspora e, e, illi esposta għaż żewġ dinji se tiġi użata biex tispira skambju pożittiv e, u kooperazzjoni effettiva bejn l-Afrika u l-Ewropa. Għal daqstant aħna nixtiequ li intkom taħdmu magħna biex timplementaw dikjerazzjoni biex tappoġġaw din l-opportunità u l-kultura. Tkun xi tkun l-etniċità, religjun, il-ġeneri u il-pozizjoni ġeografika. Grazzi ħafna tal- tal-attenzjoni eh, ta, ta, Grazzi ħafna. Anki tal-kontribuzzjoni li tajtna issa l-aħar kellim dal-ħodu u Edward Matoko. u assistenti ta' direttur ġenerali tal-UNESCO għall-Afrika. Ah bon, pardon. Merci. Donc je vais essayer de compléter. Tayeb. <coughs> <coughs> ħanni nipprova norbot ma dak li diġant għalin naħseb, Signora President, li hemm elementi eh, punti fondamentali li semmew il-membri tal-Parlament illi jistħoq ilhom eh, aktar żmien imma dan iridu jkunu l-bażi tax-xogħol ta', ta riflessjoni tagħna fuq il-kwestjoni tal-edukazzjoni u l-kultura il-president tal-RCA kien qed jgħid il-bieraħ li l-Afrika hija eh, eh, plurali u diversa. Żgħażagħ eh, huma differenti wkoll hemm żgħażagħ fil-żoni rurali, fil bled dawk Malma, dawk le, dawk privileġati, dawk le, u midana oh, minn ma inkludu diaspora, dawk li qed xol x-xogħol u koll ukoll li wkoll għamlu bdew l-startups u huma dawn iż-żgħażagħ kollha b'mod globali li għandhom għandhom bżonn ta' tweġibiet immirati. Imma għandhom ukoll affarijiet inkomuni għaliex il-koll jixtiequ l-istess affarijiet iridu jmanċipaw ruhom, jipparteċipaw fil-ħajja politika, fil-iżvilupp tal-Afrika, jipparteċipaw fl-Aġenda 2063 eh, illi semmiet eh, mis-Sinjura mill luganda Ġifri għandhom din ix-xewqa komuni. Issa kif nistgħu nenuhom. per pereżempju kull sena, kull sena mħdax-il miljun żagħżugħ zazuħa illi eh, jidħlu fis-suq tax-xogħol eh, fl-Afrika, erbatelle fis-Senegal bħala medja. Għanna x'nofrulhom il dawn iż-żgħażagħ mela biex eh, niġu lura l dak li għattu intom is-sistemi tal-edukazzjoni tagħna. L-edukazzjoni tissodisfa u tista hija adottata għal dan it-tip ta' bżonnijiet u għall aspirazzjonijiet ta' żgħażagħ u din il-mistoqsija li rridu jiġbu. U rrid tinfakkarkom fil-rapport ta' l-1996 li kien hemm diġà il-pilastri ewlenin tal-edukazzjoni u rridu rridu fakruhom għaliex aħna ħafna drabi l-Afrika ninsew l-edukazzjoni mhix biss li wieħed jaf jaqra u jikteb imma li wieħed ikun jaf isir jaf, isir jaf jagħmel ikollu nħiliet, ikun jaf ikun jiġifieri jipparteċipa fil-ħajja ċivika u anki li kun jaf jgħix mal-oħrajn. Jiġifieri dak hija tweġiba għal konflitti. U dawn huma jekk ma nagħtux każ dawn l-erba pilastri, it-tweġibiet li nagħtuhom iż-żgħażagħ se jkunu dejjem parzjali. It-tieni punt jiena kuntent li bħala UNESCO eh, qiegħda tisħaq fuq il-kwestjoni tal-edukazzjoni tal-bniet, 40% tal-bniet jiġifieri 40 fil-mija tal-bniet fil-Sahel huma dawk illi eh, l-iktar irċevew għajnuna internazzjonali għall-edukazzjoni. Issa għaliex? Naħseb li hawnhekk hemm xogħol li jrid isir, nitkellmu fuq il-kultura, fuq iż-żwieġ bikri, fuq il-mutilazzjoni ġenitali tal-bniet, xogħol fid-dar għall-bniet inti tiġi mid-Dakar jew jew l-Abidjan u għatem bniet zar illi għandhom il barm il fuq darhom biex imorru jġibu l-ilma mill-bi. Din hija realtà fl-Afrika. Eh, dan qed isir fa' Trashville, qed isir barra minn min Brazzaville f'kien Kala, f'Karajov, għal dak li huma mitħla ta' dan ir-reġuni. Għandkom skejjel fejn il-bniet m'għandhomx aċċess għal toilets eh, illi huma sikuri. Jiġifieri man aħna ma nistax noqogħdu sempliċement ngħidu dejjem l-istess affarijiet, l li ngħidu niftħu l-iskejjel, le, aħna rridu nagħmlu kampanji għaliex l-ikbar eh, ostakolu li għandhom dan il-bniet mhumiex illi m'hemmx skejjel, imma il-kultura fl-Afrika li tfisser illi dawn il-bniet m'għandhomx aċċess għall-edukazzjoni u hemmhekk irridu naħdmu. Għatikom eżempju, jien l-tqajt membru tal-Parlament mill-Niger illi Eh, kien qed jitkellem miegħi fuq il-żwieġ bikri u kienet edha tajt li stess il-mara. Għallet ila jom ħames snin minn kejja kollox illi eh, din il-liġi ma deċ għalix. Għalix il-bicċa kbira tal-membri tal-parlamentu marġil fil-rħula li għajxu fihom eh, jużaw dawn il-prassi. Għalek, għalek dawn il-żaza jibqaw blokkati u għatajja pilli kollom aċċess huma stess li jidħlu fil-ħajja politika u jiddeċidu huma li jom infusom. Issa fuq il-kultura, l-istrateġija kulturali illi jridu naħdmu mal-UNESCO u l-Konvenzjoni fuq id-diversità kulturali aħna għandna ftejmiet ta' kooperazzjoni. Din dan ukoll huwa importanti għaliex din il-konvenzjoni kif kont qed ngħid il-bieraħ waħda mill-mezzi ta' kif nistgħu niftħu toroq għal għal għazzaza huma l-industri kulturali. Kon qed nitkellmu fuq iż-żaza ħillum intom għandkom il-Tonga hawnhekk fil-18 arrondissement f'Pariġi, iż-żaza ħilli sibu hemmhekk huma artisti hekk iħassuhom min ikanta, min huwa hairdresser, min jiddisinja il ħwejjeġ fil-moda, jiġifieri, huma jiġu fl-Ewropa biex isibu xogħol fil-dan il-qasam u xamlu, mbagħad jispiċċaw watchmen, jaħdmu bħala bouncers fil-night clubs, etc. Il-problema hawnhekk li aħna rridu naħdmu biex nistimulaw il-kreativita ma l-ewwel hemm bżonn illi ikonna ambjenti leġislattivi, regolamenti li permettulna illi nistimulaw il-produzzjoni artistika u kulturali miż-żgħażagħ fl-Afrika. Hemm bżonn ta' infrastruttura kemm hemm skejjel ta' formazzjoni ta' taħriġ ta' dawn l-artisti fl-Afrika. U kemm hemm skejjel li eh, jippreparaw id-designers fl-Afrika. Eh, sur Alfadi li huwa eh, diżenjatur magħruf ħafna Afrikan u jrid joħloq skola tal-moda fl-Afrika. Nixtieq li jakkompanjana u jgħinna, mbagħad hemm ħafna nies pereżempju fil-60 u fis-70 kien hemm ħafna skejjel għal min irid jitallem pinċi eċetera, illum le, x'inhu ma jagħmlu? E, e, e, Jiġġerrew fit-toro, jagħmlu il-CDs pirated, eċetera. Ġifieri hemm bżonn illi dawn ikun iż-żgħażagħ ikunu imħarġa, jridu jkunu akkumpanjati mill-bidu sal-aħħar sakemm jidħlu fis-suq tax-xogħol jew anki wara forsi sakemm joħorġu bil-pensjoni. Aħna li aħna ma tantx aħna żgħażagħ eh, Afrikani, aħna nafu illi eh, l-artisti meta jaslu biex orġu bil-pensjoni, ma jkollhomx pensjoni, ma jkollhom xejn. Eh, ma jkollhom xejn, ebda, ebda pensjoni xejn u da mhux sew u llum najdu li hemm bejn minn 2 sa 3% tal-PDG li joħroġ mill-industri kulturali. Imma fej kemm hemm żgħażagħ fl-bliet Afrikani? li joħol u gruppi, eh, bands u jpoġġu eh, il-mużika il tagħhom fuq YouTube. Jiena għandi ħames nepotijiet illi moħħom biex biex isiru rappers fuq YouTube. Imma m'għandhom xejn, m'għandhomx appoġġ biex jagħmlu da. Ħamsa, ħamsa familja waħda, subinu bniet Jiġifieri dawn huma affarijiet li nistgħu naħdmu fuqhom flimkien jew ma ninsux, ninsewx illi iż żaza għandhom kontribut kbir eh, x'jagħmlu. Issa fuq il-parteċipazzjoni ċivika jiena ngħidilhom li żaża il-kol kemm aħna konna żaża darba eh, kollha ġilidna drittijiet tagħna kollha użajnijhom intom li għandkom l-opportunità illi kolkom l-assoċjazzjonijiet mhux il-Parlament jew inkella il-Ministru illi sejjenkom hemm xogħol bażiku li jrid isir fil-komunità iż żazax li qegħdin fl-irħula eh, illi tidu taħdmu għal dawk, dawk iż żazax illi m'għandhomx aċċess għal YouTube, għall internet għal connection mal-medja soċjali. iż żazax eh, ta' erba snin, tfal ta' erba snin li qegħdin diġà ġol eh, jaħdmu fl-eliqi, illi morru mommum ta' kuljum jiġibu lil mam il-bjar. Min qed jaħdem, min qed ikellem il-dawn it-tfal, il-dawn iż-żazah Dak ix-xogħol li jrid isir, xogħol ta' bażiku, xogħol ta' twittija ta' toroq. Jiena naħseb illi intom eh, għandkom il-vantaċ li intom tajdu eh, tmorru kondi, aħna biex imorru l-iskola nimxu, konna nimxu 12 kilometru biex imorru l-iskola, illum 12 kilometru, 50 kilometru, l-lum mu ma xejn, mu ma xejn Dan huwa vantaġġ enormi aħna wkoll fil-UNESCO u koll irridu navvanzaw eh, eh, dawn il-mezzi. Fil-UNESCO aħna ħlaqna network fl-Afrika ta' assoċjazzjonijiet ta' zazah li jaħdmu għal paċi, għal kultura tal paċi u norganizzaw eh, manifestazzjonijiet, pero niqafawnek issa, grazzi tal-attenzjoni, signora, nispera li kontributija għal dat dibattitu kien wieħed pozitiv. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Grazie ħafna. Grazzi. l tlet kellima issa Fadlina 20 minuta, mux fis. ma naħseb jirna xilna. Nibdew? Il-servakil. Chairperson tal-Komitat tas-Senat għal-Faqar u l-welfare soċjali. Inti għandek il-kelma l żewġ minuti. Survaki. Uh, thank you, Chair. Grazie, President. Il-kollega tiegħi ġa għalla kollu li xtaqnajt. Edukazzjoni hija fundamentali għan niġerjani hija obbligatorja, speċjalment fuq livell primarju u sekondarju. Il-gvern Niġerjan għamel sforzi kbar sabiex kulħadd eh, jedu ruħu. Għanna kommissjoni apposta li tipprovdi infrastruttura u tejn il-gvern eh, joħloq edukazzjoni kulħadd. Għanna problemi kif intqal għanna sa zazah edha minħabba li mandomx bizzejiet vokazzjoni ħiliet u uh, uh, know-how tekniku. Għandkom tejnuna nizguraw li t-tip ta' edukazzjoni li sajnatu li zazax tagħna issa ikun uh, isir għal ta' posta għal ħilid għal bżonijiet vokali u tekniċi. Il-pjan tal-kupru tkabbir tal-gvern Niġerjan għandu l-intenzjoni li jibni trade centers, ċentri kummerċali, jekk ti proċedi għal suċċess dan il-livell ittaf ħafna problemi l sports valur miżju diversi gvernit uh, eh, pajjiżi Afrikani, l-sports jgħin il-ġisem, għalina ġab bidna fama sħiħa in nigeria għanna iprovdajna droga liċċita. Għanna um, prejers tal-futbol illi eh, jilabu l-Italja u Spanja u uh, eh, um, magburin eh, b'dan. Il-sport isaxħaħ anka l-biberija, isaxħaħ il-sens ta' fraternita u jajna jajna anka f'termini ta' impiegi. Hija waħda eh, mir-raġunijiet fejn madam mill affarijiet li jaqduna minkejja l-firdiet tagħna. Fejn ħallu l-reliġjonijiet u eh, l-eru etniċi warajna. l-infrastruttura però marret lura u riduntu għahajja mill-ġdid. Grazzi. Vielen herzlichen Dank. Sabine Verheyen, zwei Minuten. Grazie. Sabine Verhans. Grazie, Lewennet. Mawx ħafna membri għal, uniskuza <coughs> ruħi. Għanna però persuni mill-ikbar gruppi u hija ħasra li oħrajn ma ġewx. Mbagħad għandna oħrajn illi qed jaħdmu ħafna fuq il-kwistjoni tal-kooperazzjoni mal-Afrika. Jiena fid-delegazzjoni tal-Afrika t'isfel u kollegi oħrajn qed jaħdmu f'dan il-qasam. Mawx ħafna u hekk imma aħna li noddu. Punt li xtaqt nagħmel ċar fuq iż żazax u meta l-organizzazzjoni tagħhom jagħmlu stqarrijiet. Forsi dan ma spiċċax leġislattiv ma dana kollu, dana kollu jikkontribwixxi għal leġiżlazzjoni forsi mhux fuq livell ta' Parlament Ewropew ma fuq livell ta' Kommissjoni għaliex il-Kommissjoni hawnhekk hija l-unika organizzazzjoni li tista' tieħu Eh, inizjattivi leġislattivi. Bekk għanna nkun nistgħu naħdmu mal-Kummissjoni u nistgħu nispiċċaw Situazzjoni, fejn konna dak li għandna fil-proposta imma bħala parti mill-leġislazzjoni ordinarja tagħna, mill-proċedura ordinarja tagħna eh, hija komplikata l-proċedura u żgħażagħ ukoll diffiċli f'ma kif dan kollu jispiċċa f'leġiżlazzjoni. Forsi teb nikkomunikaw aħjar li l-proposti tagħkom mhux itiru marriħ imma jinqraw jitres u jiġu inkorporati f'leġiżlazzjoni eżistenti jew eh, dik għal-futur dwar l-isport. Nixtieq immur lura fuq punt partikolari. Qed nitkellem dwar sport u żvilupp, kif ukoll taħriġ il-mira mhix neċessarjament il-wet isir professjonist, irridu aħna u li l-sport għandu jkun parti minn konċett iktar wiesa u jkun mod kif niksbu ħiliet oħrajn il-puntwalità, il-team spirit, eccetera, dana kollu jista' jiġi komunikat u jista' jiġi mallem permezz tal-isport. Jina naf fuq proġett eċċellenti fl-Afrika, fuq prevenzjoni tal-AIDS, per eżempju, u kellhom programmi ta' sport sabiex jgħinu l-proċess u spjegaw kunċetti ċentrali permezz tal-isports. Meta nitkellmu fuq sports u kultura importanti illi niftakru li hemm eh, kontesti wiesa voluti. mux kwestjoni li najdu kum fl-Afrika li xieħdem fil-kultura l-Europa jistemel dan faċenilment li rridu li nibnu kultura sabiex. Nalmu ħiliet fuq għodda ġdida l internet kif dan kollu jista' jiġi inkluż hawnhekk fl-Ewropa. Qegħdin naħdmu diġà fuq dan fil-kultura tagħna sabiex nistgħu nistenduha Silvia Costa. Jina u kol staqt najt illi nkapa kollegu oħrajn li titratta kultura nisa u nekofili tela issa jitratta politika zaza fil-komitat tagħna ġifieri naħseb interlokuturi tajbin għalikom. Jina kol pero kontent tagħmel jew kuna aktar kollegi ma insomma eh, Sir-refletti l-qatmaħħa fil-African Week. Nsellem u kol kelima l-oħrajn apprezzajt ħafna il-vizjoni li tan minn Dottor Mantoko l ewwel net xtaqnajt il nasab l illum fimna ħaġa anka fid-dawl ta' traġedji li kellna pajizi li saftit ilu ma kellhomx problemi pal Kosta Dravorju l-Kenja. Jekk ma npoġġux fiċ-ċentru politika ta' partnership ġodda bej ACP eh, u l Europea pa' li segbu l fim ta' Kotonu, jekk ninsew il-kultura se nispiċċaw nitelfu ġenerazzjoni sħaħ. U kun qed nagħtu messaġġ ħażin għal paċi għal kooperazzjoni u rikonoxximent ta' rikkezza kbira li l-ġenerazzjoni til-ġodda l-kulturi differenti ta' l-Afrika jirrappreżentaw. Dan huwa punt tal-kemm biljun u mit miljon u ma ħafna ħna fost il-noturi prinċipali din għadda tiġi nfesad aktar miż żewġ unjonijiet. U għaferu li jina forsi ridu nsibu mezzi anka parlamentari apparti delegazzjoni ACP li tinsab fiħdan l-Unjoni Ewropea forsi ma' komitati oħrajn li konna ċessa ħjar proposti ta'kom għad dikjerazzjonijiet li għamiltu fis summit ta' Zaza sabiex nkun nistgħu ninteraġixxu fuq kwistjonijiet propi. Naħseb li tajjeb li fil-strateġija l-ġdida ta' diplomazija kulturali Ewropea illi se tara focal points f'kull delegazzjoni Ewropea madwar id-dinja se jkollna approach people to people, se jkollna valutazzjoni tal-partit interessati lokali dan jista' jiġu mejjun minnkom sabiex isir verifika ta' min huma dawn l-interkulturi iktar sinifikattivi u nkabbru l-esperienza ta' soċjetà ċivili wkoll. Hawnhekk naħseb li l-żazax ta' diaspora huma strateġiċi l-aħħar punt għandu jkun hemm impenn qawwi mill-Unjoni Afrikana mill organizmi internazzjonali u l-Parlament Ewropew sabiex il-leġiżlazzjoni pajjiżi varji Afrikani tadekwa ruħa fuq id-nisa fuq l-obbligarju ta' tal-lim ta' livell primarju għalmenu, kif insibu fl-Aġenda 2030 u jkun hemm sforz reċiproku anke bej parlamenti bl-organizmi internazzjonali u anka nkabru din dan l-arfin fl-ambitu tas soċjetà ċivili u politika afrikana. Għanna disponibli għal dan kollu, ovvjament. Grazie ħafna. Is-Sur Johnson Okuma, membru tal-Parlament Niġerjan għal żewġ minuti. Grazie, President onorevoli membri, jina Johnson Oguma minn Nigeria. Mistaqsija immedjata tiegħi i l-Unjoni Ewropea niftakkar b'nostalġija kbira meta kont eh, għadni żgħir. Kien hemm diversi sijiet li kellhom aċċess għall edukazzjoni fl-Ewropa u l-Amerika, fir-Russja, fil-Bulgarija, forsi l-Unjoni Unit X'ġara eżattament għad il-politika li tant kienet ħeġġeġ emħuħ eh, kbar f'pajjiżna għaliex kellhom maċessa għall-edukazzjoni ta' kwalità. Ħafna minnhom bazz kell għadu pożizzjoni tajbin, naħseb tajjeb tanalizzaw dan dawn eh, l-scholarships jgħinu tant nies joħorġu mill-faqar u dan l-aċċess però ma tantx għadu jeżisti hemm bżonn tagħmlu xi ħaġa sabiex tħeġġu l zazax fl-Afrika fuq l-isports taqlqux il-bibin l zazax Afrikani. Ħafna minnhom jixtieq ikollhom aċċess għal klabs stakom. għal aċċess fej kollhom parteċipazzjoni fl-isports. Fis-sekol sekundarja tiegħi għandna mil tal-isports mill-Amerika postiet oħrajn Memx skola fl-Afrika fej għandek eh, eh, tamir pal dan. Il-sazaħ eh, iridu aċċess għall-sport, iridu għacċess għall-edukazzjoni lokali u barranija. Grazzi. Vielen herzlichen Dank. Grazie. Il-Kommissjoni, zoċ minuti sa. Zoċ minuti. Grazie. Grazzi wkoll il-kollega Claire illi aċċettat li taqsam x informazzjoni dwar x'qed namlu pala żvilupp u kooperazzjoni internazzjonali. kultura u kreativa kreattiva kif edna se jkunu fiċ-ċentru ta' tejjiet fil ġejjini għal pajjiżi tal-Afrika u l-ACP illum ma fil-fatt għaliex kena laqta l-Komitat fuq program ta' ġenerazzjonijiet għalġejjin fejn investu fil-kultura u kreativita. Il-maġġoranza tal-fond se jkun indirizzat li żgħażagħ u nisa. Partikolarment eh, l-bini ta' identità u l-inizjattiva l-kummerċ. Approċ rit fejn ipprovajna norbtu il-ħiliet fuq livell lokali ma swieq globali f'soċjetà f'sens wiesa. Waħda mill-kawżi tal-immigrazzjoni mhijiex biss nuqqas ta' xogħol u edukazzjoni, imma anka nuqqas ta' fiduċa fil-pajjiżi tagħhom stess, nuqqas ta' identità għasta kborija fuq l-sfond kulturali. Dal-programm jixtieq jibni fuq il-ħili tradizjonali anka sabiex ninkludu dana kollu soċjetà kontemporanja u moderna. L-ideja di għajkonna data building and sharing. Dal-movement kollha miż-żoni rurali daw kurbani hija waħda mill-effetti negattivi fejn qed nitilfu ir-rabta taż-żgħażagħ mas-soċjetà tagħhom u l-istorja tagħhom. Intom għattu l-kultura hija leftover tal-istorja. Nittama illi dan iseħ kun nistaw naħnu kol ma' UNESCO fil-valorizzazzjoni tal-wirt kulturali sena 2018 is-sena l-wirt kulturali dan ikunu eh, din tkun okkażjoni tajba sak biex nikkonċentraw aktar fuq dan. Grazzi. Fadalli żewġ kelli oħra fuq l istatijaj Nitlab lill kollegi sabiex iżommu ma' minuta. Eva, Iva, iva mhux mistoqsija din, nirringrazzakom il-koll. Je voudrais vous, vous remercier pour Jina nixtieq nirringrazzjakom għal kemm sħaqtu fuq iż żaza u l-edukazzjoni naħseb illi għandkom l-istess idea e, e, għaliex e, l u huma investiment pajjiż pajjiż intom tan-Naġerja għattu li naħseb li hemm bżonn li ninvestu aktar fin-Niġerja fl-iskejjel biex nibnu l-iskejjel fl-isport, eċetera. Grazzi lilkom ilkoll, naħseb illi se ninvestu aħjar fiż-żaża fil-futur. Vielen Dank, Julie Ward, eine Minute. Grazie, Julie Ward. Grazzi. Għal diskussjoni tal-lum. l għanet nishtiq najt kem kienet ħagġa sabiħa l-Enter Williams nettat il-kreditu li jistoq il xol taħħa. Għanna għosta Ingliża apparti li minn indiscendenza Afrikana, għbirja ħafna bija jien. Kien sabiħ nisimma u kol dwar l-sport, u l-sport kif namlu, kif nafu, huwa ta' uh, importanza kbira. Jiena nirrappreżenta minn l-Manchester u Liverpool, meta ngħidu minn minn Manchester madwar dinja kulħadd ikun jaf bija il-belt. Però l-sport mhux biss fuq livell kompetittiv u l-eroj il-kbar u dawk li jitħallsu flus kbar, l-sport jista' jintuża bħala għod tal-paċi u jintuża bħala dasa biex nindirizzaw ir per pereżempju nixtieq nistaqsi mistoqsija dwar kemm hija wiesa definizzjoni ta' sport u kemm tista' tkun wiesa li hemm ħafna affarijiet modi differenti kif qed jilab, kif jorganizza attivitajiet li mhumiex biss dawn il- eh, dal kompetittiv u kol mistoqsija fuq l-ekonomija ċirkolari aħna naħdmu fuq Renju Unit dwar kwistjonijiet ambjentali u naħseb dan importanti għazzaza. Entschuldige mich, dass ich so streng sein muss, aber Mela, niskuża ruħi li tant skont ibsa fil-ħinijiet imma ma nix għasla. Fadlin erba minuti għat t kellima. Jekk ġabkom zommu fil-qosor anka jekk naf li huwa kważi impossibbli iżżomm ma' minuta waħda biss. Min se jibda? Kwistjoni tal-edukazzjoni kif diġà ntqal, huwa importanti niżviluppaw l-isport palma minna fin nigeria għamennija pont illi għanna nifokaw aktar eh, minn namlu sissa. Jek namlu dan, nżammu għam okkupati. B'edukazzjoni nizguraw illi nifuka 5% fuq dak iż-żona 5% fl-isport. Għandna drabi s-suċessi jaslu. Palkom għanti għati promuovu l-sport. U dak li qed nippruvaw niżguraw li l-isport fin-Niġerja ikkun iktar aċċettat minn nisna, jekk nagħmlu dan, nisna se jkollhom aktar x'jagħmlu milli Jgħodu bil edha memlu xej. U bekk navitaw li nis jiġu eh, rekrutis minn Boko Haram u organizzazzjoni oħrajn, grazzi. Jekk joġbok. Iva, fil-qosor naħseb illi fuq eh, dan din is-ħubija l-ġdida li s-semmit, Jiena naħseb illi l bira kien hemm żagħżugħ illi qal ejja ma neqfu nitkellmu u nieħdu azzjoni. Azzjoni kif? Naħseb irridu naġixxu flimkien nimxu fl-istess direzzjoni u hija l Viċi President tal-Kommissjoni Mogherini li l-len mill-Unjoni Ewropea l-Unjoni Afrikana hemm posta organizzazzjonijiet internazzjonali oħrajn bħal Nazzjonijiet Uniti innaqdu magħna naħseb hemm punti li nistaw li għanna komuni li fejn nistaw naħdmu fl-imkien u eh, biex nejnu iż-żaza. Aħna minna ħam UNESCO najdilkom li aħna l-esti illi naħdmu ma daw kollha involuti f'dan il-qasam. Grazzi, grazzi ħafna. Forse ħaġa mhux tas-soltu nixtaqt nagħti l-ħin tiegħi lil sintja Mukandix illi hija professjonista żagħżugħa u hija startup fid-digital tista' tipprovdilkom xi informazzjoni dwar startups naħseb tkun interessanti għalikom. Iva. Imma żomm fil-qosor kemm jista' jkun minuta. Iva, nitkellem bil-Franċi. Oh, so in terms of culture, um, oh, voilà, en ce qui concerne la culture, fuq il-kultura. Jiena nixtieq li nitkellmu fuq id-digitali għaliex id-digitalizzazzjoni importanti fl-innovazzjoni u fil-kultura. Jgħinna biex nittrasmettu il- Huwa importanti li nifmu li l-kultura mhix biss eh, f'dak li nagħmlu bl-affarijiet eh, manwalment il-kultura hija mezz ta' edukazzjoni għaliex nistgħu nagħmlu iktar minn sempliċement illi nitalmu naqraw, niktbu u noddu Eh, dak li titallem hawnhekk id-diaspora fl-Ewropa se jadduha mbagħad joħduha lura l-Afrika il-digitalizzazzjoni waslet ta' diversità fil-kumpaniji, l-inklużjoni tan nisa, eh, dawn isiru mbagħad eh, modelli, eżempji għal żgħażagħ illi jixtiequ wkoll li jkollhom xogħol f'dan l-ambitu fl-Afrika Nixtieq ukoll li nitkellmu dwar il-mobilità u nindunaw li il-problema għal pajjiżi għal ċittadini Afrikani huwa li jiksbu il-viża. Għandhom bżonn li kollhom l-opportunità li jmorru b'nadi oħra. Ganz, ganz herzlichen Dank an alle. Grazzi, grazzi ħafna. Lil-kellima kollha li kellna. illi tawna il-stampa ċara ta' xqed jiġi fl-Afrika u naħseb ikun tajnuna kbira jina fix-xogħol tagħna u żgur dak li jettunna sen zommu fi fix ta' għana. Sabina Verħajen għamlet punt importanti ħafna brabta mada miri obbligatorji xi kultanti beżawna imma importanti wkoll irridu niġġieldu l-iktar flus għal dan fl-Ewropa. Ovvjament mhux dejjem se nikbu l-finanzjament li rridu ma għandna nagħmlu l-almu tagħna. il li mista l-laqa tal-kultura se tkun nhar l-4 ta' Diċembru għar nofs nar mit-3 sa' 6 u nofs. Gentlemen, il-President ringrazzja l-interpreti li enuna ħafna.